Colleagues, may I ask you to take seat? Kollegi, jekk jeġobkom, sibu postkom, ħanibdow minnu fih dan ismiħ. Nishtiq nitlob il dawk li qed jattendu biex ma jokkupawx siġijiet li huma bisem ħaddieħor u għarfu li din il-proċedura tal-lum dan ismiħ jista' jiġi segwit kemm il-kamra ta' smiħ kif ukoll fuq is-sit tal-Parlament Ewropew. Nfakkar li il-membri jistgħu ċabċbu biss, u mhux jintervjenu jew jagħmlu jitkellmu eccetera. Nerba, nati merħba l-ko-president għal riċerka l-industrija u l-ambjent u l-industrija, s-sur Buzek, il-president tal-komitat għall-affarijiet ekonomiċi u monetari, s-sur Katajnen eh, natih merħba bħala komissarju nominata l-impigi tkabbir investiment u kompetittività. Dan ismiħ qed jitħejja konġuntament skont ir-regola ta' proċedura li jolqot il-punti kollha tal-portafol tal-kummissarju nominat u dan ovvjament ħajkun hemm presidenza konġunta tal-kumitati ta' trasport u turizmu u l-kumitat tal-iżvilupp reġjonali Għanna tafu lan ta' dan ismiħ huwa li jippermetti l-Parlament jeżerċita l-dritti jew bazat fuq trattati biex jivvota fuq kolleġġ ta' kummissarji ġodda u mo partikolari li jgħat ismiħ biex jivalwa l-kumitat biex il-kumitat jivalwa lil kummissarju nominat biex jgħara jekux kwalifikat u jekux tajjeb għal membru tal kolleċ ta' kummissarji għadmirijiet li għandu assenjat. Nixtieq infakkar ukoll li qabel ismiħ Il-Kummissarju nominat bat it-tweġibit tiegħu bil-miktub għal kwestjonarju ta' tħejjija, it-tweġibit bil-miktub tqasmu lill-membri bil-ilsna kollha u skont il-proċedura applikabbli il-kandidat bat ukoll id-dikjerazzjoni tal-interessi tiegħu. Il-Kumitat tal-Affarijiet Legali indikanna illi m'għandhomx osservazzjoni fuq il-dikjerazzjoni ta' interess tal-Kummissarju nominat. Nixtieq nispjega wkoll daqsxejn l-istruttura ta' dan ismiħ. Il-Kummissarju nominat ħajkun mistieden jagħmel diskors taftuħ ta' mhux iktar minn 15-il minuta u ikonna mbagħad 5 minuti lejn tmiem il-laqa għal diskors ta' luq. Wara l-introduzzjoni ikun hemm ħin ta' 45 mistoqsija massimu bil-lottijiet ta' 3 minuti kull wieħed, minuta għal mistoqsijiet u 2 minuti għat weġibiet. Nixtieq nfakkar ukoll il-membri illi l-lottijiet ta' 3 minuti bħala prinċipju ħajjiġi applikat mod rigorus. L-interpretazzjoni ħatkun disponibbli bi 23 lingwa, ġifiri l-kellima kollha jistgħu jitkellmu bil-lingwa tagħhom. Kifet, id-dibattitu ħajkun imxandar fuq is-sit tal-Internet tal-Parlament Ewropew. Fl-aħħar nixtieq nżid bħala President tal-Kumitat Ikon ċi punti ta' ftuħ, il-Kummissarju, il-Kummissjoni l-ġdida tikseb għanijiet ambizjużi fostom l-irkupru ekonomiku biex nsaħħu tkabbir ekonomiku biex jistimola investimenti fil-ekonomija reali billi jagħmel tajjeb għal nuqqas ta' investiment li hemm bħalissa fl-ekonomiji Ewropej f'dawn l-aħħar snin speċjalment. Dan ir-rigward il-pakkett ta' 300 biljun euro fil-investiment pubbliku privat inda addizzjonali mħabbar mill-President elett Juncker ħajkun relevanti ħafna nħarsu l-qoddim biex nisimgħu iktar dettalji dwar dan il-pjan. Dan il-pakket kif hemm miktub fil-ittra tal-missjoni tiegħek ser ikun fil-mira tal-infrastruttura, l-edukazzjoni, riċerka, innovazzjoni u ammont sinifikanti għandu jgħaddi għal proġetti li jagħtu lok biex ikun hemm impigi għal impigi deċenti biex nġildu l-qat. Irridu nkomplu nisforzi li nibdow bil-garanzija għazzaza billi nipromovu azzjonijiet konkreti biex bekk inżidu l-ħiliet tal-ħaddiema. Fl-aħħar il-Kummissjoni u l-Parlament irridu jaħdmu 8 fit biex jiżguraw li l-koordinazzjoni tal-politika tal-Unjoni Ewropea tkun ta' suċċess, tkun effettiva u biex irqisu wkoll l-impatt soċjali tal riformi strutturali. Dan ir-rigward Wara deċiżjoni tal-koordinaturi tal-Kumitat Ekon, jiena tlabt lill-President elett Juncker biex ikun hemm iktar kjarifika minn naħa tiegħu fuq il-qsim ta' responsabiltajiet fost it-tim ekonomiku tal-Kummissjoni, speċjalment fil-qasam tal-rappreżentanza interna u esterna tal-Kummissjoni. Inħarsu l-qoddim biex nisimgħu tweġibiet minn għandek fuq dan. Issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu fisem il-Kumitat Empl lil Marita Ulfskok. Nik joġbok. Ħanitkellem bl-Iżvedis, il-Sint Walidi. Il-moviment Hiles huwa wieħed mill-kisbiet ewlenin fl-Unjoni Ewropea u l-Kooperazzjoni Ewropea hemm potenzjol għal tkabbir u l-impigi u dan nistgħu naħtfuh anke bis-suq intern, imma biex is-suq intern jaħdem tajjeb u mod effettiv m'għandux iwassal għal dumping soċjali, abbużi u kompetizzjoni inġusta u għalhekk irridu il-protezzjoni tal-ħaddiema bis-suq intern. Is-suq intern ma jistax jiġi sfruttat pereżempju biex ikun hemm race to the bottom għal kontratti kollettivi, għal kondizjoni ta' xogħol, eċetera, l-Unjoni Ewropea ma tistax teleb il-problema tal-qat jekk l-istati membri jikkompetu bejn xulxin u jnaqsu l-standards u l-salarji u l kondizjoni ta' xogħol. Din is-sitwazzjoni, trade unions mhux biss irridu jtennu l-importanza ta' drittijiet fondamentali tal-ħaddiema, imma anke irridu jisħu fuq l-imprizi li ma jistawx ikunu esklużi mis-suq intern, irid ikun hemm ugwaljanza għad drittijiet ta' kulħadd fis-suq intern biex ikun hemm iktar aċċettazzjoni tal-proġett Ewropew min-naħa tal-poplu Ewropew. Dejjem meta nqisu li f'dan il-perjodu hemm ħafna nazzjonaliżmu. U għalhekk ir-rwol tiegħek bħala kummissarju nominat ħajkun tant importanti. L-ewwel kelma fil-portafol tiegħek huwa l-impjiegi, ix-xogħol u għalina dan huwa importanti ħafna. Grazzi, grazzi ħafna. Issa nirringrazzja l-Sur Roberto Gualtieri u anke lile, grazzi tal-intom ko-presidenti miegħi għal dan ismieħ. Fl-aġenda tagħna tal-Parlament Ewropew dan huwa l-aħħar jum ta' smieħ. Forsi aħbar tajba għal membri kollha tal-Parlament Ewropew. Attendejna ħafna smieħ Wieħed wara l-ieħor kien hemm ħafna diskussjonijiet interessanti dwar il-problemi Ewropej, imma nixtieq nagħti merħba wkoll lis-sur Jirki Katajnen li huwa l-Viċi President nominat għall kummissjoni l-ġdida u merħba lill kollegi kollha mill-Kumitat Ekon, Empl u Itre u anki lilkom il-koll li jintom prezenti f'din is-sala bħala rappreżentanti tal-NGOs, l-SMEs, l-industrija, l-istati membri u daw kollha li qed iseguna wkoll fuq L-internet dan huwa smieħ pubbliku importanti ħafna. Aħna rridu nkunu trasparenti fil-Parlament Ewropew u il-fatt li tistgħu issegwu smieħ tagħna fuq l-internet minħabba li huwa mxandar live dirett fuq sittana hija tajba. Nixtieq ngħid oħra. Il-Kumitat ITRE huwa kompetenti għall riċerka u innovazzjoni, l-industrija, l-imprenditorija, l smis l-enerġija, l-ekonomija digitali. Dawn l-affarijiet kollha li qed jinfluenzaw il-kompetizzjoni, il-kompetittività, dan nafuh il-koll. U dawn is-setturi kollha jaqgħu taħt l-oqsa ta' politika li l-Kummissarju nominat għandu suppost imexxi u jikkordina fil-futur ma' kummissarju oħrajn ukoll. Hemm sfidi ewlenin li rridu naffaċċaw fil-ħames snin li ġejjin f'dawn l-oqsma kollha li semmejt. U l-kollegi tagħna mill-Kumitat ITRE għax jien qed nirrappreżenta dan il-Kumitat hawnhekk tal-podium ħerqan ikun jaf kif il-Viċi President Kummissarju nominat beħsibu jimxi fuq dan ix-xogħol biex nkunu nistgħu inżommu mal-istennijiet taċ ċittadini tagħna. Grazzi ħafna. Issa nitlob lil ko-President Roberto Gualtieri biex ikompli jmexxi il-laqgħu jekk Grazzi, President Buzek. Issa nitkellmu mal nibdew bir-round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 tista' taħdem tajjeb ħafna nsi. L-ewwel net tit tara li huwa l-lan li tittikseb flimkien mal-kollegi tiegħek. It-tieni titkun taf kif tmexxi lin-nies. U t-tielet titkun lest tagħmel kompromess fuq il-miżuri meħtieġa biex tikseb lan tiegħek mingħajr ma ddajjef lan aħħari tiegħek u fil-waqt li tibqa' leali għal-valuri tiegħek. Jiena nħoss li din esperjenza tkun ta' valur kbir fil-Kummissjoni li jmiss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 Kabbir sostenibli u inklusiv ġdid fl-Ewropa. Membri onorevoli, jiena maqbajċ Prim Ministru għaliex irid naħdem fl-imkien mal-Ewropej oħra fu futur konġunt. Jiena Ewropew konvint. Lebda post ieħor entità oħra fid-dinja fl-ebda storja fl-istorja tal-bniedem maħol od grad tan kbir ta' prosperità, ġustizzja soċjali, sigurtà u libertà għal maġġoranza tal-poplu f'dan il-kontinent. U dan għanna nżommu f'moħna anke f'momenti diffiċli. Waħda mit-traċedji ta' din il-kriżi hija kif firdet l-Ewropej. Kemm fiħdan u kemm bejn l-istati membri. Din il-weġa, din il-ferda tirrikjed il-ħin biex tenala, biex insibu tarfa u jiena nemmen li dan irridu nżommu f'moħna biex imkonna għan komuni ta' kif nistaw nibnu l-Unjoni Ewropea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 Issa dan ġi implementat fuq il-level tal-Unjoni Ewropea u l-Istati membri kollha jagħmlu użu sieħ minn din l-odda. Ekonomija ta' suq soċjali sostenibbli bisħieħ għadha lan komuni tagħna. Ir-riformi li neħtieġu namlu mhumiex għan fihom infushom, huma mezz biex inkunu nistaw nkomplu nsostnu l-stil ta' ħajja tagħna, l-mod ta' ħajja tagħna f'dinja li qed tivolvi b'ħeffa kbira.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 ma nixtieqx indur mal-lowża u għalhekk nixtieq ngħid li ma narafx, ma nirrikonoxxix il-mod kif ġejt eh, impinġi xi kultant il-Finlandja mhix fil-liġi tal-ġungla jiena kburi pajjiżi li għandu eh, irpar soċjali tajjeb saħtu livelli baxxi ta' inugwaljanza u edukazzjoni, sistema ta' edukazzjoni li taħdeb tajjeb ħanaħdem mal kummissarji l-oħra mis 27 stat membri bl-opinjoniet politiċi varji tagħhom bit-tradizzjonijiet nazzjonali iżda jiena nixtieq nisma' minn għandkom u minn għandhom biex nitallem u biex natu kontribut. Jek niġi konfermat bħala viċi president ħanaħdem għal qrib mal-kollegi tiegħi biex immexxu nikkoordina l-koerenza fil-linji gwida politiċi. L-isfidi l-kbar net nifaċċaw jeħtieġu xogħol ta' tim tajjeb kemm fiħdan kif ukoll lil mill-istituzzjonijiet tagħna biex naslu riżultati Bħala ex Prim Ministru ta' Gvern ta' koalizzjoni ta' sitt partiti dan l-ambjent ta' xogħol huwa familjari għalija. Eżempju tajjeb ser ikun il-pakket ta' investiment. Nħares u qoddim biex nisma' minn għandkom x'taħsbu anki jekk ma jkunx għadu possibbli nagħti tweġiba minn naħa tiegħi għall-mistoqsijiet kollha li jista' jkollkom. Għanna bżon mobilizzazzjoni bla preċedent bħala ta' settur privatu pubbliku, l kummissjoni l-IIB, l-Istati membri biex il-kol flimkien inwaslu il-pakket ta' 300 biljun euro. Apart il-kwantità, il-kwalità tal-investiment huwa importanti. Huwa l-investiment reali u produttiv li neħtieġu jimma rix 300 biljun euro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 Thank you, Mr. Commissioner Designate. Grazzi Commissario nominat. Issa, nibdew bl-ewwel round ta' kellima. L-ewwel kellim il-koordinatur ta' ITRE, Kristjani Skarins, fisem il-PPE. Grazzi ta' sew, President. Grazzi, Sur Katajnen. Impjiegi, tkabbir, investiment, kompetitivita. Erba kelmiet li iqanqlu lil kull politiku, kulħadd ikun eċitatu fil-kampanji tagħna il-kol favur dawn l-elementi. Iżda l-mistoqsija, kif ħan iksbuhom dawn elementi, dawn il-miri tagħna? F'introduzzjoni tiegħek inti qed u Jean-Claude Juncker semma il-pakket ta' investiment ta' 300 biljun, immobilizzaw il fejjes pubbliċi u privati għandi żewġ mistoqsijiet. U nixtieq li tidħol fid-dettall dwarhom. Xirwol temmen li għandu jkollu l-pubbliku f'dan ir-rigward, xirwol għandu jkollu l-privat. Imbagħad, meta jkollna dawn il-flejes ta' investiment, fejn għandna ninvestu għom, xinu ma l-prioritajiet ewlenin? Taħseb li għandhom ikunu fl-infrastruttura, għall-enerġija u t-telekomunikazzjonijiet, xinu ma l femittijak tiegħek? Mr. Corinne. Grazzi ta' sew, Sur Karins. Il-mistoqsija tijak kienet dwar minn fej ġejjin il-flus u kif għandhom jintużaw. Nishtiq inkun ċar. Irridu sprun ġdid għall-impjiegi tkabbiru l-investiment. Mhix kwistjoni ta' likwidità biss ta' flus fidejna, imma ta' investimenti, investimenti reali. Dinja prekondizzjoni għall-impjiegi reali u l-dmir tiegħi huwa li noħloq kemm jista' jkun impjiegi ġodda. Inti diġa semmejt is-setturi fejn għandhom jiġu użati il-flus, il-telekomunikazzjoni, il-trasport u setturi simili. Il-Kummissjoni għada ma bdilx taħdem, iżda diġa bdejna naħdmu fl-imkien mal-President elett Juncker ħalli nitrattaw alternativi biex ikunem flejjes pubbliċi ġodda f'dan il-pakket li għanna. Fl-istess ħin narfu illi m'hemmx lok għal aktar deficit, għal aktar dejn fl-istati membri. Id-dettalji kollha ma nistawx nizvelawhom issa għaliex il-Kommissjoni ma setetx, ma kellix biżejjed ħin tirrifletti u jiena u l-President Let Juncker ma kenniex l-opportunità ma kenniex il-ħin nitkellmu ma kollegi oħra. Neħtieġu aktar żmien biex nibnu dan il-pakket. Insawruh u ikonna kunsens politiku aħjar. Xi strumenti jista' jkollhom ukoll xi sensittivitajiet marbuta ma' su u bekk ma nistax nizvela u ma nistax nidħol fil-kif. Iżda, f'termini aktar ġenerali irridu nixprunaw kemm id-domanda kif ukoll il-provista. Dan ifisser irridu nżidu l-kapacità ta' self tal-EIB, namlu leveraging tal-budget tal-Unjoni Ewropea u l-Istati membri għandhom jinvestu aktar fil-ġejjeni u suq uniku u suq finanzjarju aħjar biex nixprunaw l-investimenti privati. Grazzi l-kellim li jmiss fisem l-essendi Maria Joao Rodriguez. Lodwa tajba sur Katajnen. Neħtieġu bidla reali fl-Ewropa. Għal dastant. Tista' tagħmel dawn l-impenji li ġejjin l-ewwel nett. Il-priorità ewlenija m'għandix tkun il-konsolidazzjoni fiskali ta' malajr imma l-investiment tkabbir u l-ħolqin ta' impjiegi. It-tin impenn hemm bżonn ta' investimenti fuq skala kbira, mhux biss privat imma anke pubbliku. It-tielet impenn li nixtiequ minn għandek. Biex e, rridu aktar lokal manuvra fiskali imma wkoll irridu strumenti ta' investiment aktar b'saħħithom, mod partikolari Fond Ewropew ta' Investiment. ir raba pen. Ir-riformi ta' priorità, il-priorità ta' riformi għandin ikunu għall-investiment għall-edukazzjoni biex nagħtu valur natu aktar valur u noħolqu aktar impigi, impigi aħjar, soċjetà aktar intelligenti, aktar inklusiva. Inti taqbel, tista taqbel ma dawn l-impenji. Signora Rodriguez, grazzi għal mistoqsija tiegħek. Staqsejtni jekk għandix nagħtu priorità lill-investiment minn flok l-konsolidazzjoni budgetarja u jekk għannix nużaw ir-riċerka u l-innovazzjoni bħala għodda biex noħolqu aktar tkabbir ekonomiku. Naqbel ħafna ma dak li qed inti. Ninsabu f'sitwazzjoni fejn aħna il-kuprajna il-fiduċja irkuprajna lura fih dan iż-żona euro. U għalhekk ma f f'sitwazzjoni ta' paniku. U femti Hemm xbija ġdida li qed tingħata lill-ekonomija Ewropea għal Issa, irridu naġixxu, naġixxu viżavi l ġejjini tagħna, irridu nenfasizzaw fuq l-investimenti. Pierre għal hawnhekk il-ġimgħa li għaddiet meta kien fismih illi neħtieġu kemm jista' jkun investiment pubbliku daqs kemm hemm bżonn u wkoll eh, investiment privat. Jiena naqbel mija fil-mija miegħu. Neħtieġu azzjoni koordinata. Irridu nimminimizzaw l-impatt fuq id-dejn u deficit irridu nagħmlu leveraging tal-budget tal-Unjoni Ewropea ħalli niksbu kemm jista' jkun minnu. Nisfruttaw il-potenzjal tiegħu hawnhekk lesti naħdem ma' Kristalina. Irridu nżidu l-kapaċità ta' self tal-IB imma anke il-banek nazzjonali u strumenti finanzjarji oħra Nixtieq inħeġġeġ l-istati membri li għandhom surplus biex investu aktar fil-ġejjin. Dan nixtieq nagħmlu flimkien mal-President Juncker u importanti għal ġejjini tagħhom ma fl-istess waqt ikun qegħdin jistimulaw l-ekonomija Ewropea. Imbagħad iridu miżuri f'dik li għandha tal-provista, per pereżempju t-titjib tas-suq diġitali, suq tal-enerġija u ninfurzaw id-direttiva tas servizzi. Għal dastant għandu jkun pakket komprensiv li jinkludi kollox. Grazzi, kellem li jmiss, fissem li sijar, koordinatur tal li sijar, fiħdan Ekon Kej Swinburne. Grazzi, natuk merba komissarju. Biex norbot mill mistoqsija ta' Sur Karins il-pjan ta' investiment ta' 300 biljun euro huwa għus probabli l-iktar parti importanti mir-rwol tiegħek bħala viċi president. Iżda jien għandi tħassib dawn il-fondi ma taħsibx li għandhom jiġu mirati għal dawk l-investimenti li ma jistawx jisiru mis-settur privat u għandhom jiġu mirati għal proġett investimenti li ma rnexxilhomx jattiraw l-investiment tas-settur privat u bekk. Fil-kuntest tal proġett pilota li kien hemm il-proġett bonds għal IB il-Parlament talab sabiex ikun hemm studju li jqabbel il-spiża ta' finanzi tal-pubbliku, tar-rwol pubbliku versus ir-rwol privat biex jiżguraw li ikun hemm sitwazzjoni indas għas-settur pubbliku u privat. Inti għandek xi pjan? biex tajdinna kif ħa tavanza f'dak li hu privat vizavi il-pubbliku, inti lest li tagħti l-impenji tiegħek forsi dawn il-fondi toħodhom mis-settur privat u kif ħat evalwa l-eżitu ħat iġġudika l-ispejjeż tal-kapital apparti li tavalwa il-numru ta' impjigi. Grazzi tassew, Signora Swinburne. Naqbel Mija fil-mija ma dak li jattejt. L-investiment eh, pubbliku mandux mandux jeskludi l-investiment privat. Eh, dan ma jamil sens. Jina napprezza l-ħidma tal-Parlament Ewropew fil-mandat preċedenti fejn zgurajna zgurajtu li il-fondi kollha minnaħa pubblika għandhom jiġu użati pala katalist pala xprun għall-investiment pubbliku. Mannix flus flejes pubbliċi. Irridu għaw b'mod intelligenti il-budget Ewropew, per eżempju. Biex ikonna aktar fondi mis-settur privat li kunu jistaw jappoġġaw il-proġetti tagħna. Xi drabi huwa diffiċli nbassru l-affarijiet meta jkonna proġetti komplikati fuq medda twila ta' żmien u għalhekk nemmen li għandna bżonn il-fondi pubbliċi għal is-settur privat għadu mhux lest li jieħu ir-riski kollha f'dawn it-tip ta' proġetti. Jiena żgur U jina naf li fil-Bank Ewropew ta' investiment ħafna għarfin espert dwar x'tip ta' limiti jista' jkun hemm u kif il-kapaċità ta' self tista' tiġi użata b'mod aktar effettiv lest illi naħdem flimkien mal-membri tal-Parlament Ewropew li xintom għandkom esperjenza twila dwar dawn tip ta' kwistjonijiet u nipruvaw insibu l-aħjar mod biex nużaw il-flejjes tal-kontribwenti li nintegrawhom. Grazzi il-kellim li jmiss fi sem l-alde Ramon Tremose Balsels. Grazzi tassew, President. Sur Katajnen, merħba għal darboħra unek f'dan il-Parlament fil-tweġibiet bil-miktub inti titkellem dwar il-futur tal-pakket ta' investiment. Naqblu miegħek iżda l-investiment biex ikun hemm investiment huwa żball. Għanna żbalji ta' aeroplani, ta' aeroporti minn aeroplani, toro minn traffiku, u toro veloċità għolja li ma jwaslu għal-imkien. U jkolli ngħid li affarijiet bħal daw għadhom qed isiru fl-istati membri. Sur Katajnen, kif ħadd iżgura li l-proġetti mażulin fil-pakkett tal-investiment tal-ġejjeni ħajkollhom interess Ewropew f'dak li huwa valur għal kompetittività Ewropea u tkabbir. Jekk jogħġbok katina tweġibiet aktar konkreti, forsi rridu napoġawk irridu li inti taqsam maħna dettalji aktar fis aktar konkreti. Grazzi. Grazzi, Sur Tremosa. Il-mistoqsija tiegħek kienet dwar kif nistaw nużaw il-flejes pubbliċi b'mod effettiv u mhux naħluhom fi proġetti illi ma jiswaw għal xejn, ma jwasluna l-imkien. Jena dejjem xtaqt nitkellem dwar il-flus ta' minħalla 16 għaliex forsi mhux kulħadd jaf li l-flus Ewropej ġeji minn ximkien u mhux mill-baħħ, ġejjin mill-bwiet ta' ċittadini tagħna. U bekk għandna nużawhom bl-aktar mod effettiv Biex bekk meta aħna immorru li l-impajizna u naraw aeroport, naraw highway, naraw dawn it toro li nafu li qed jiġu finanzjati mill-flus tal-kontribwenti, aħna nistgħu nkunu gburin bihom meta narawhom. L-Unjoni Ewropea, termin ġenerali, ħaddita xofa mill-modi. Hemm eżempju tajbin, eżempji tajbin, ta' eżempji ħżiena U għalek għanna bżon dejjem ta' evalwazzjoni ta' impatt fil-font u analizi ta' spejjeż u benefiċċji qabel ma jistawru dawn il-proġetti l-kbar, għaliex dejjem irridu nkunu ġusti ma' minna ħalla sit Kwistjoni konkreta oħra. Għedin nippreparawha bħalissa irridu nażlu il-proġetti bir-reqqa, irridu jgħaddu mill-arbil tagħna. Irridu natu daqqatit l-istati membri biex iwettqu u jużaw eh, għal post pubbliku tagħhom dak li jistgħu jiksbu min-naħa Ewropea. L-affarijiet għandhom jiġu pjanati mill-bidu net. Bekk nevitaw daw it-tipi ta' żbalji illi b'xorta ħażina twettqu fl moddi Il-kellim li jmiss Dimitris Papa Dimulis fisem il-Gwe NGL. Era apotinomada. Sur Katajnen, l-odwa tajba. Mill, Greċja, fisem il-Greċja u fisem il-Gwel Bank Centrali Ewropew ħabbar ċertu miżuri ta' konti easing naqis kwantitattiv minkejja illi il-Bundesbank kien kontra. Inti taqbel ma dawn il-miżuri li ħabbar is-sur Draghi jew inti qed iżomm naħa tal-Bundesbank, is-Sur Juncker qed jipproponi li il-100 biljun euro li illum huma għand li jessem jinataw sabiex tiġi stimulata l-ekonomija sur xwabli f'Der Spiegel kiteb artiklu kontri, kontra dan inti fuq li ma naħqijat. Fl-2012 meta kont il-Prim Ministru tal-Finlandja, inti Inti biss fost il-pajzi kollha tal-Unjoni Ewropea tlabt għal garanzija addizzjonali mill-Greċja għal 900 miljun euro. Inti kellek raġun u kulħadd kien żbaljat din hija tip ta' solidarjetà li ħaturi bħala Viċi President tal-Kummissjoni. Grazzi tassew. Sur Papadimulis. Jena, mux ħan nikkommenta dwar politika tal-ICB anke kiku nishti, imma jinsodisfatt dak li sar mill-ICB. Dan xtaqt nejdu. Irdu nizguraw l-Europa tkun aktar tkun kredibli. Anke wara situazzjoni fejn saru l-AQRs, revizjoni tal-kwalità tal-assi, l-stress banks. U l-stress test saru vizavi l-banek irridu firewall biex nuru l-bqija tad-dinja li l-Ewropa tista' tiddefendi il-fallimenti mhux mistennija tal-banek. Bekk nixtieq li aħna ma nużawx il-flejjes jekk ikunu meħtieġa band oħra, ejjew nittamaw li jkun ma jkun bżonn l-appoġġ pubbliku. Li jessem għall-Istati Membri. Semmejt il-kwistjoni kollaterali. Ħanejdilkom ġara, kont Ministru tal-Finanzi fl-2011. Pajizi kien diġa ħasem sabiex ikun hemm pakket ta' assistenza finanzjarja għall-Irlanda U jiena kont favur pakket ta' assistenza lil Portugal. Kenna relazzjoniet interni u xi pajjiżi ta' l-oppożizzjoni soċjaldemokratiċi li qed jirrappreżentaw il-grupp soċjalista wedew lil votanti tagħhom li jekk huma jsiru partit fil-gvern huma ħajjitolbu għal kollateral. Huwa minnu wara l-elezzjoni aħna sibna kompromess ma tlabniex kollateral mill-Portugal għaliex kienet it-talba tagħna u ddeċidejna li jekk jiġi użat li FSF il-gvern jitlob għal kollateral. Ħsibna li FSF qatt ma kien ħajġi użat għal darba oħra li xkonna nafu li kien hemm li SM ippjanat u li kellu stadju preferut f'dak l-istadju. Rajna Butikofer fisem li tre Lodwa tajba viċi presidenti nominat. Dwar il-pjan Ewropew ta' investiment nixtieq nistaqsi xi ħaġa. Jiena fimtek sew li aħna irridu nwafqu id-dominanza żbaljata tal-politika ta' austerità fl-Ewropa Liema, ma mill ma ejjun għandhom jiġu il-flejjes ġodda u kemm l-investiment addizzjonali mill-pubbliku inti tikkonsidra li huwa meħtieġ xirwol għandhom it-teknoloġiji ta' effiċenza, xirwol ħajkollhom għal transizjoni b'karbonju baxx u tkabbir ħadrani fil-kuntest tal-pjan ta' investiment. Grazzi. Grazzi tassew, sur Butikofer. Mistoqsija tiegħek kienet dwar minn fejn jistaw jiġu il flejes pubbliċi ġodda kemm għandna bżonnhom dawn il-flejes pubbliċi u xirwol teknoloġiji speċifiċi ħaj kollhom fil-ħolqien tal-impjiegi. L-ewwel nett, rrid inkun ċar daqs il-kristall. L-Istati membri tal-Unjoni Ewropea irkupraw il-fiduċja. Ħafna mill-pajjiżi li kienu friskju, pożizzjoni ta' riskju ftit tas snin ilu, issa raġaw qabdu it-triq taswiq swieq palissa. Nixtieq li l-Ewropa tesprimi l-qawwa tagħha meta titratta il-politika ekonomika u tevita situazzjoni fej prestazzjoni ta' ta' membru wieħed nejn tlieta jew ħamsa. Tikkawża gwaj lill istati membri l-oħra. Irridu inkomplu politika fiskali responsabbli iżda fl-istess waqt iridu aktar rizorsi għal-investiment. Nimmaġina illi l-biċa kbira tagħhom tiġi mis-settur privat fis-snin li ġejjin, imma neħtieġu aktar flejjes għas-settur pubbliku u dawn flejjes għandhom jiġu mill-koordinazzjoni tal-azzjoni Ewropea sabiex nimminimazzaw id-deficit pubbliku, d-dejn pubbliku. Kif ukoll mill pajjiżi li għandhom surplus tal-kontijiet kurrenti tagħhom. Anke il-pajjiżi li m'għandhom surplus palissa jistaw jagħmlu prioritajiet tal-infiq pubbliku tagħhom biex jinvestu aktar fir-riċerka fl-iżvilupp il-prekondizzjoni ta' ħolqien ta' ekonomija ġdida pa' teknoloġija li tifavorixxi l-ambjent. Irridu suq uniku aħjar biex inħeġġu teknoloġija tifavorixxi l-ambjent biex tidħol fis-swieq u wkoll nevitaw l-użu ta' teknoloġija li tniġġes dak il-kelim kien mill-ħodor Stephen Wolf fisem li FDD. Uh, hello, it's, it's Mr. O'Flynn. Um, I don't think Stephen Wolf is, is with us at the moment. Jena, Sir O'Flynn, Stephen Wolf mux prezenti. Sur Katajnen, fil-tweġibet bil-miktub, għed li neħtiġu aktar suq taxxor, responsiv, inklusiv. U inti għed referi għal fost l-istati membri u xtaħseb dwar lan tal-Premistru Cameron li kunem xi trażin fuq il-moviment ħieles pala kondizjoni biex ikompli appoġġa is-ħubija tar-Renju Unit fl-Unjoni Ewropea. Grazzi tassew. Il-movement ħieles tal-persuni huwa valur ewlieni għall-Unjoni Ewropea. Wieħed mill-valuri li fuqhom hija msejsa l-Unjoni Ewropea. Bekk jiena nixtieq niddefendi ġari dan il-valur naqbel ma dak li għal president elett Jean-Claude Juncker dwar din kwistjoni Marian Tyson u koll tkelmet favur il-moviment hieles. Dan għamlitu b'qawa kbira. Irridu nizguraw li ma jkunx hemm aġir li jikser ir rida tajba, ir rida tajba tal-prinċipju tal-moviment ħieles tal-persuni. Naf li hemm xi tħejjiet diġà għaddejjin bħalissa fil-livell ta' grupp ta' ħidma fejn wieħed jipprova jara x'inhuma il-problemi reali li qed jiffaċċjaw l-istati membri f'dan ir-rigward. Ma nistawx nippermettu tilfu il-fiduċja ta' ċittadini tagħna meta aħna niddefendu il-valuri ewlenin tagħna bħal moviment ħieles, movement ħieles ta' persuni. Jkun hemm xi elementi negattivi, abużivi, irridu nirranġawhom. Nikkoreġuhom. Ir-Renju Unit qed nistenna la jkun sieħeb tajjeb tagħna li jaqbes għal valuri jew lenin tagħna anke fil-ġejjeni. Thank you. Next speaker, Barbara. Il-kellim li jmiss Barbara Kappel fisem il-membri mhux affiljati. Sehr geehrte Vorsitzende, Herr designierte Kommissar Katani. Kommissarju nominat Katajnin f'dan l-aħħar snin rajna li eh, kienem pajizi fejn il-GDP kien tajjeb tant li irreżista għal kriżi xi imma xi 3 miljun u nofs posta xogħol intilef intilfu fil-Ewropa. Allura irridu naraw kif dan il-GDP nanħata l-industrija jitla sa 20% sa l-2020, imma xejri joruna bil-maqlub. Fl-2013 il nżenna għal 5% fil-2012 kienet 15.5%. L-industrija tal- lazzar azzar fil-Austria Tori hija eżempju ta' dan. Issa hemm l-anijiet tal-2013 u l-mistoqsija fuq dan. Kif l-industrializzazzjoni mill-ġdid fl-Ewropa titħol flanijiet tal-2020 u se jkunu il-miżuri li se tieħu inti biex ta' tismin tal-qudiem ir-rata ta' produzzjoni. Grazzi. Ms. Keppel, thank you very much for your question. I Um, grazzi, sinjura, għal dak li qed jena qed nifhem so qed nadri għax jiena pajjiżi kien dejjem imsejjes fuq um, l-esportazzjoni. U tħul tal-Finlandja dejjem ġi bbażat fuq il-kummerċ estern anki ġifiri għal-ġid ta' s-sosjetà soċjetà. Issa, il-parti eh, pubblika hija iktar minn 50% u inti ma tistax ikollok model tal-welfare tajjeb, model soċjali ħadem tajjeb ma jkollikx l-industrija li tkun dejjem da fuq saqajja. Il-President eh, Juncker qal li ma li tkun wieħed ikun naiv li jimmaġna li nistgħu nkomplu bil kompanji tradizjonali minar servizzi. Jiena għal daqstant nixtieq ngħid u li l-riċerka u l-iżvilupp huma importanti għax dan huwa mod mezz ta' kif noħol u industrija ġdida u l-industrija tradizjonali trid tiġġeddet irid ikonna suq uniku aħjar per eżempju għall enerġija rinnovabbli. Hemm bżonn li nidħlu f'tiftejjimiet ta' kummerċ ħieles ma' partit oħra tad-dinja, hemm bżonn ukoll il-koeżjoni għax ma nistawx aħna eh, naraw in-nies li nitilfuhom. Għalhekk dan huwa suġġett jahra imma nistaw jirnexxilna kemm fuq livell Ewropa u kif ukoll nazzjonali. Għal EPP is-sur Pablo Zalba Bidegan, grazzi ħafna. Komissarju nominat, grazzi għal dak li spiegajt inna sissa għandi żewġ mistoqsijiet għalik. L-ewwel waħda fuq il-koordinament. Joħroġ ċar li waħda mill-kwistjonijiet għal tkabbir importanti hija il-fatt li m'hemmx biżejjed kreditu f'ħafna fix-xistati mendi U dan ovvjament wieħed jista' jindirizzaħ bil-Capital Market Union il-mandat tal-Kummissarju Hill u anki il-pjanittazzjoni individwali tal-Istati membri. U dan jaqa taħt Moskovisi. Għalek inti kif qed timmaġina li um, se tikkoordina li ovvjament mhux jaqawx fil-mandat tiegħek imma għandhom impatt fuq tkabbir. U xin huma l-miżuri speċifiċi li għandek eh, f'moħħok biex inti tagħti spinta tal-qoddim il-kompetittività? Wieħed mill-modi hija li ikonna kompetittività aħjar. Grazzi ħafna. Iva, sinjur, il-mistoqsija tiegħek hija kif se nikkoordina x-xogħol ma' kummissarji oħra biex dejjem nagħtu fin tal-qudiem kompetittività u l-tkabbir ekonomiku. Ħalli ngħidlek nibda talaq bil-biċċa tal-aħħar l net l-investiment fil-edukazzjoni u riċerka. Umbagħad għandna bżonn ambjent li jkun growth friendly, ġifiri per esempio livell ta' taxxa li tkun jkun raġonevoli aħna mal-liberali, mal-grupp tal-ħoder, aħna nizzilna b-6% il-corporate tax, imma ollejna il taxxa ta' dividends. Ġifiri, jekk inti toħroċ ġie l-kumpanija tħallas, jew inkella l-kumpanija tħallija b'dak il-flus it-taxxa tkun raġunata. Il-kohezjoni soċjali u kol hija punt importanti għal kompetittività. Issa fuq ir-rwol ta' koordinament tiegħi jiena eh, ili diskuti ma' Pierre u anke ma' Jonathan biex naraw xandu ikun l-ewwel moment jekk aħna niġu konfermati mill-Parlament Ewropew x'se nagħmlu fil-bidunet bejnietna. U aħna flimkien identifikajna l-proġetti pereżempju eh, proġetti ta' infrastruttura jew xem bżon namlu fis-suq finanzjarja u kella flimkien ma' Pier namlu liveriġ tal-EIB Aħna diġa identifikajna il-miżuri li nixtiqu namlu, aħna tlabna l-kommissjarju l-oħra biex jiltaqgħu maħna u inqasmu ix-xogħol responsabiltajiet. Qegħdin namlu dan il-koordinament mill-bidunet l-isforzi tani huma maquda mhux minn pal qabel li xi ħadd jipprepara xi ħaġa eh, tiġi preżentata fil-kulleġġ minn bidu Għalek Għalhekk il-pakkettana tagħna mhuwiex komplut x'ma ma kellix bizzejiet ċans biex nagħmlu dan. Imma qegħdin fil-bidu ta' Grazzi, Eliza Ferreira għall-SND. Iva, sur Katajnen, iktar importanti minn mill-klim tijak huwa l-azzjoni inti magħruf għax bħala Prim Ministru tal-Finanzi u Prim Ministru, inti dejjem rit l-austerità, inti kellek dejjem imġiba moralistika li min min ma jġibx ruħusu li rrit iħallas għadnu bittijaw. Anki minnaħa ta' Spanja kienem ċertu kondizjonijiet għas-self. Ah, inti imponnejt verament miżuri ħarxa ħafna dawk li kienu diġa għaddejjin minn żmien ikra. Inti U kol, em, anki l-iskop tal-ISM ma konċ ċert fl-ulju fl-ikon għawnek, et li l-tkabbir u l-investiment wara l-austerita kienu joħorġu minn hemm ġifri rridu nkunu iktar persistenti. Illum qed tipproponi stimulu għall-investiment. Għaliex? U minn fejn ġejjin il-flus għal dan kollu? Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna, Sinjura Ferreira. Emżon, imbaxxu id-dejn biex naslu għat-kabbir. U id kabbir irridu li naslu għalih biex insolvu l-problema ta' d-dejn. Ek għal u kol Pierre Moscovici. Il-pajizi, il-ċittadini għamlu sar griviċi gbar f'dawn l-aħħar snin u il-gvernijiet dejjem sabu riuħom f'pożizzjoni diffiċli meta kienu qegħdin jiddefendu l-kredibilità u meta kienu qegħdin jiġġieldu biex jerġgħu jirbħu il-fiduċja tan għax il-fiduċja hija kondizzjoni prealabli biex inti tkun tista' ikollok l-investimenti privati u toħloq ukoll postijiet tax-xogħol. Għalhekk Issa naħseb li erġajna din il-fiduċa ksibnija. U issa nuża l-kliem eh, eh, nridu nattakkaw għal-futur. Nimmobilizzaw ċertu risorsi għall-investimenti ġodda biex għacċittadini ċittadini noħol u postijiet ġodda tax-xogħol. Irridu li naraw li l-Ewropa tagħna sir iktar kompetittiva permezz ta' miżuri fuq livell Ewropew sabiex l-SMEs tana intuhom iktar opportunitajiet biex ikunu jistaw ibbijaw il-prodotti u servizzi tagħhom. Għalija din mhix xi ħaġa kwistjoni ċara bajda jew sowda fuq il-politika fiskali u tkabbir, għanna bżon it-tnejn jiena qed nipprova nsib il-kwistjonijiet li jaqduna mhux li eh, iġibu asma bejnietna. il-partiti politiċi kollha għandhom jaħdmu fl-imkien biex isibu l-aħjar soluzzjonijiet biex jagħtu spinta l qudiem l-investimenti eh, pubbliku u privat. Issa Marita ta' Ulskok. Anzi, Ulrike Trebessius mill-grupp ECR. Fidejk, signora. Sur Kajtenen meta aħna naqra l-prezentazzjoni tiegħek l-diskors tiegħek, inti tgħid li verament impenjat biex naqqas il-qat fil zona tal-Euro li jkun hemm iktar mobilità għal ħaddiema. Ejdinna ftit kif fil-ġejjieni nistaw em, naraw kif namministraw aħjar l-immigrazzjoni biex in-nies li edukat, edukazzjoni għolja u koll nistaw nimmanġaw aħjar il-problema tal-brain drain, speċjalment mill-pajjiżi ta' nofsinhar tal-Ewropa. Kif se tilħaq dan lan tal-mobilità għal dawn il-ħaddima li jridu jħossu jħom integrati? fl-Unjoni Ewropea għanna u koll nuqqas ta' harmonizzazzjoni fir riżultati tal-iskejjel għaraw ftit riforma ta' il-proċess ta' Bologna li l-normi nizlu. Per eżempju, sistemi ta' ċertifikati diplomas fil-Ġermanja mux qed eh, jinatu kasom għalek anki il-sistema ta' apprenticeship tal-Ġermanja tista' timmaġina li taħdem fl-Ewropa kollha, li tinfirex fl-Ewropa. Grazzi. Signora Trebesius. Jina għandi ħbib li milli huma mill-Ewropa ta' nofsenar li kellhom iħallu pajjiżhom għal żmien temporanju fi żmien meta huma ma kellhom xogħol f'pajjiżhom. Iva, u f'dan is-sens meta nitkellmu fuq il-moviment eh, tal-persuni u ikun u makazi li ġibu l għdija, xin nis bil forsi ikollom iħallu pajizom biex jiexu. Iġifiri, miex kwistjoni jew mod jew ieħor black or white hemm tan-nofs nafu wkoll li problemi jinħolqu fi problemi fejn ikun hemm iż-żgħażagħ eh, ta' ċertu livell ta' edukazzjoni li jkollhom iħallu pajjiżhom. Hemm bżonn għalhekk li naħdmu fuq livelli varji biex aħna naraw kif sensibu kaptu tal qatfost fost iż-żgħażagħ għanna eh, l-iskema tal-garanzija ta' żaza hija waħda minn din l-odda. Ridu niżguraw li l-istati membri jużaw din eh, il-biċċa odda fuq livell eh, internazzjonali. Aħna l-ewwel darba ħloqnija fil-gvern meta kont jien fil-gvern u jiena gburi biha x'issa mbagħad eh, ħadnija fuq livell Ewropew Jiena verament il-kollegi tal-gvern li kienu introduċowa ninżalhom il-kappell. Inti semmejt ukoll iċ-ċans biex narmonizzaw il-kwalità tal-edukazzjoni iva xi ħaġa importanti ħafna għax hija kondizjoni prealabbli, ovvjament biex inti ċertifikati tiegħek kunu aċċettati f'pajjiż ieħor. U hija biċċa għodda konkreta ħafna li nistgħu nużaw ukoll għal dawk li huma il-country specific recommendations. Grazzi ħafna. Signora Marian Harkin mill alde fidejk Signora, grazzi, eh, kommissarju nominat eh, mill-Awkmana. Il-quarterly review ta' situazzjoni tal-xol u soċjali tal-Europa qed naraw it-tnaqqis fil-idħul eh, tal-familji. Tal familji il gdp forecast u koll nizel għal se jinżel għal 1.4% fil-dissena sena diħla. Imma il-domanda hija timxi il-talba hija waħda kemm xej birda. L-IMF, l-World Economic Outlook, insibu anki l-investiment pubbliku meta hemm għad għax l-istimolu ikun akbar eh, jekk jiġi mis-self imma u ma jiġix mit-taxxi. Dalodu inti semmejt fuq l-investiment li jista' jinħoloq mingħajr ma jkollna aktar dejn. Ġifieri kif nistgħu nagħmlu leverage ta' dan l-investiment pubbliku mingħajr ma noħolqu dejn ġdid. Inti kol semmejt l-investiment u tkabbir imma din hija bħal bajda tiġiġa. Min se jiġi l-ewwel? Thank you, Mr. Eh, Harkin. Mrs. Harkin. Um, you said it's a question of chicken and egg. Mela, fuq il-bajda u t-tġieġa, Sinjura Harkin. L-ewwel trid tkun hemm stabilità. U għall-istabilità trid l-investiment. U jiena minn hawn qed nirrealizza li tkabbir għandu joħroġ. Il-flus pubbliku, il-flus mill-settur pubbliku, il u mill-investiment jistaw joriġinaw minn sorsi differenti. Um, pajjiżi jistaw jinvestu iktar u bekki um, jatu spinta l-qoddim l-ekonomija tal-Europa. Għanna bżon xogħol azzjoni koordinata livell Ewropew sabiex l-investiment pubbliku ma iġibx ukoll ċertu deficit u ċertu dejn għax inkella nkunu qegħdin nipperikolaw l-irkupru ekonomiku. Jiena marriċ nieħu il riskju li l-irkupru ekonomiku tagħna impoġġu friskju imħabba id-dejn pubbliku. Eħe, kif qalet Kristallina fuq il-leverage tal-budget tal-Unjoni Ewropea, jekk ma nużawx il-multipliers, jekk dan il-budget ma nużawx aħjar, nafu se jkunu riżultati. Imma jekk nippruvaw nużaw eh, mod aħjar, riżultati se jkunu iktar pozittivi. Fuq dan għandna bżonn l-għajnuna tal-Parlament Ewropew. U jiena nitlobkom li tkunu stretti mal istati membri għax għandna bżonn l-Istati membri wkoll għax flimkien Eh, ġifri l-Parlament Ewropew u l-Kommissjoni nkunu nistgħu aħjar eh, nikkonvinċu nipperswadu l-istati membri aħjar dwar l-infi iktar li tal-baġit. Fl-aħħar il- il-kapacità ta' self tal-EIB li għandatola u strumenti oħra li l-EIF jew inkella il-pakketti ta' promozzjoni fuq livell nazzjonali. Grazzi ħafna. Grazzi, issa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 Sur Barroso minn flok għat imexxi l-Portugal mar imexxi l-Europa. U bqajna eh, blimma ħna, imma xtaqt ngħidlek x'inhu mal-fatti. dawk il-pajjiżi li kellhom l-ola livelli eh, tal-infiq tal pubbliku u dawk li għandhom l-indiċi u kol li tal-well distribution bħal Finlandja għanda livell oli ta' infiq publiku fl-Europa. Għalek, inti tkomplitejt li sen komplu um, nid-distruġu il-welfare state jew wasal iż-żmien biex imorru għal linji ta' politika oħra li jagħtu spinta l qudiem is-salarji. Forsi ma wasalx iż-żmien flok naqsu it-taxxa tibdow tintaxxaw it-transazzjonijiet li jkunu fil-borża. Grazzi. Thank, you very much. Your question was about um, should we have more stepile um, um, fuq il-distribuzzjoni ta' ta' tħul kif għanna naġixxu. Hemm bżonn nżidu l-salarju nkella eh, imorru biex naqsu t-taxxi. Aħna pajjiżi għandna wieħed mill-modelli tal-welfare state liktar li jaħdem fl-Ewropa. Fis-soċjetà tagħna l-ugwaljanza bejn is-nies hija eh, tkostitwixxi l-valur il-qofol ta' kollox. Memħat li se jopponi il-soċjetà dik tal-welfare u l-modell soċjali tagħna. Ma jfissirx li kulħadd eh, eh, qed jgħix din eh, u jemmen f'din f'din f'dan is-sitwazzjoni, imma kif naħsibha jien hija l kompetittiva fuq livell dinji li rridu naslox meta għandek 500 miljun ta' nies jgħixu u fejn għandek is-settur privat li għandu rwol ta' iktar minn 50% fl-ekonomija, ovvjament, il-pajjiż ma ma setax ikollu l-aħjar model tal-edukazzjoni jew model soċjali kieku dak il-pajjiż ma kienx ukoll fuq wieħed mill-iktar kompetittivi fid-dinja. Għandna bżonn l-flejjes jiġu minn barra, jiġu ippumpjati minn barra il- il model soċjali tal-Ewropa jrid ikun imsejjes fuq edukazzjoni għolja, fuq l-investimenti, fuq il-posit ta' xogħol għolja, fuq l-investimentu l-iżvilupp u anki suq intern flessibbli li jagħti l-opportunitajiet għall-industrija tradizzjonali imma anki l-startups. Jean Lambert mill-grupp tal-ħodor. Eh, Grazzi. Jiena sodisfatta ħafna meta smajt l-introduzzjoni tiegħek referenza għal klima u għal rinnovabbli għax aħna nemnu li il-portfolio tiegħek għandu xi eh, lakuni f'dan f'din il-perspettiva u il-kriżi ekonomika ma nistgħux inħalluha niddiċidula b'mod separata separata hawnhekk. It-tranzizzjoni għall-ekonomija l-ħadra hija importanti importanti biex jiġu sviluppati il-ħilijiet, il biex jinħolqu l-postijiet tax-xogħol u anki biex kunem hemm iktar fiduċja l-investiment. Għalhekk x'inhuma l-argumenti x'se jkun ix-xogħol tiegħek biex tippromovi din is-tranzazzjoni ħadra fil-Kommissjoni, fil-Kunsill u anki mal imsibħa soċjali sabiex verament naraw progress u mhux biss nisimaw il-klim fir jew naraw klim firħa miktuba fuq il-karta. Grazzi. Thank you very much. Ħafna, Signora Lambert. Ah, hemm ħafna x'namlu. Kulħadd għandu l-ossessjoni tiegħu u waħda minn li għandijin hija dwar il- il-fuels li jiġu u kol reċiklati, rinnovabli, anki mis-settur li ma tuxaqsam mal-likel. Jina nishtiq nistqaru nejt minix daqsek ottimist meta nara kif il-proposti dwar taxxi ħodor e, il-proposti tal-Kommissjoni kif intlaqaw. Għax l-istati membri ma tantx laqawhom tajjeb kif nafu, ma jridux immorru għal inċentivi ġodda fuq teknoloġiji liktar indaf u dawk ħodor. Imma flimkien ma' Pierre u anki ma' kummissarji oħra se naħdmu id fit għax jiena għalija ħloqt taxxa bazzata fuq l-emissjonijiet u din ħadmet ġifiri l-emissjonijiet naqsu meta ħriġna bit-taxxa fuq għal dan is-settur, anki fis-settur ġifieri tal-karozzi. Meta inti tmiss il-but l-affarijiet jaħdmu, ir-riforma possibbli u taħdem. U din hija wkoll fuq l-aġenda tal-Kummissjoni. Grazzi. Grazzi. Patrick O'Flynn mill-EFDD. Grazzi. Sur Katajnen il-Kummissarju nominat Hill ma tantx kellu aptit jitkellem fuq il- il-belt um, ta' Londra u inti pres li jgħat u uh, Kif taħsiba li kollok il-ċentru finanzjarju fl-Europa jew inkella trit li s-servizzi finanzjarji per eżempju pal eh, ċentri pal ehm, Frankfurt li jridu ehm, irraznu li ma tkomplix tikber Londra pala ċentru finanzjarju. Grazzi. Thank you. Grazzi. Għalija, l-iktar ħaġa importanti hija li irnexxielna niddiversifikaw il-suq kapitali tagħna sabiex il-flus imorru fejn hemm l-iktar bżonnhom. Jiena kuntent li Londra tkompli tikber, li Frankfurt tkompli tikber bħala belt bħala eh, ċentru ta' suq finanzjari, ma dak l-iktar li għanna bżon u huwa hija di, di l-kwistjoni tal-Unjoni tal-Capital Markets. L-idea hija li il-kapital għandu jimxi minn post għall-ieħor minn pajjiż għall-ieħor b'mod ħieles, mod liberu. Sabiex l-istrumenti ta' finanzjament ikunu iktar b'saħħithom, speċjalment għall-SMEs. Il-xogħol tal-bidu tibda eh, malaj il-Kommissjoni u jekk jiena u kemm Sir Hill jiġu konfermati, irridu naraw kif niżviluppaw dawn in-normi għal sigurta akbar ta' livell oli sabiex dawn il- modi dawn il-vetturi, jek nistaw nejdu l-omek, nużawom biex natu iktar opportunitajiet għal-finanzjament tal-SMIs anki l-informazzjoni dwar il-kreditu cross-border għal-SMEs, mod ieħor kif nistgħu ngħinuhom. U anki biex naffiċilitaw l-iżvilupp tal-suq Ewropew bħala kol post fejn jista' jimraħ is-suq privat ġifri għalija mhix biss sempliciment ħaġa ta' ġeografija jew ta' isem imma riforma konkreta, tibdil konkret biex il-finanzjament nużaw biex noħolqu posit posita xogħol. Grazzi. Nikolas Bej għal mhux affiljati. Kummissarju, qed naraw li l-Unjoni hija f'sitwazzjoni integrista mit-trettat ta' Amsterdam l-artiklu 44 eh, ta' Ruma 42.9 eh, qed er, naraw kif inbidel. Imson li nerġaw nemendaw biex verament nibnu l-Ewropa. Jiena ma taħsibx li waħda mill-prioritajat jek hija li timmodernizza il-suq tax-xogħol ġifiri se jkunem iktar austerita eh, fil-kontinent tagħna għalhekk il-mistoqsija di. Anki jekk aħna dejjem nersqu lejn l-Amerika, ara ma għaliex ma namlu xi qatt u eh, kif kien għamel il-President Roosevelt ta' dan il-patt tal-Amerika biex nikkonu nistaw nikkompetu anki ma' Ċina, pajjiżi pa' Ċina. Rridu nipproteġu il posit tax-xogħol u l-industrija tagħna li din jiġu qed naraw kif qed jiġu minati. Grazzi ħafna sur Kajtinen. Iva, grazzi. Jiena naqbel miegħek li ma nistawx nikompetu ma' ċiniżi meta nitkellmu fuq is-salarji. ħafna iktar pajjiżi fejn is-salarji u anki l-protezzjoni soċjali laqqas biss tibda mal-Ewropa, ma, ma nistawx nikkompetu magħhom. U m'għandniex inħossu l-bżonn il-kommeti nikkompetu kontrihom. Ġifieri li imbaxxu is-salarji jew nkella mbaxxu n-normi soċjali. Il-modell Ewropew, soċjali Ewropew eh, huwa l-qofol ta' kollox il-bazi għal dinja ta' fejn opportunit huma indaqs il-bazi għal nis verament kwalifikati għax itina l-valur miżjut il-bazi tal edukazzjoni u riċerka dan kollu ġib valur miżjut l-Europa hija mimlija eh, pajjiżi li huma sofistikati, tant sofistikati li l-flus ma nistawx niġġenerawhom bil-produzzjoni bil-kwantità jew nikkompetu bi salarji baxxi. Għalhekk l-ekonomija bażata fuq il-mudell soċjali eh, dejjem trid eh, tkompli timraħ fuq il-valur miżjud Dan u koll iġibu kol sens ta' sigurta' nis, anki fil-dinja ta' xol. Dan kollu jrid ikun fuq l-aħjar level. Jiena naħseb li għandna aktar xnitilfu kiku ma jkonniex ftejm eh, ġust fuq il-kummerċjali mal-Amerika u kontrarju nistawu ukoll nikwadanjaw anki postijiet tax-xogħol, xogħol ta' livell qoli jekk ikonna ftejjim kummerċjali ġust ma l-Istati Uniti tal-Amerika. Issa David Kaza mill-EPP, fidejk sur Kaza. Signora President, sur Kommissarju nominat, fil-passat intużat politika ta' austerità biex nilqaw għal-krizi li kellna fl-Europa. Illum żvilupp importanti ħafna li qed titkellem dwaru hija illi ħajkonna politika ġdida ta' investiment U allura qed nittama illi din il-politika ta' għat il-gruppi politiċi kollha f'dan il-Parlament u qed nistenna li dan isir immedjatament. Tkellimt dwar investiment ta' 300 biljun euro. Issa, jekk dan il-budget jiġi aċċettat, naturalment il-Kummissjoni trid tajdinna x'ħajkunu il-prioritajiet ta' kif ħajintefqu dawn il-fondi. Li nixtieq nisma' minn għandek huma x'inhuma dawk il-prioritajiet illi se joħolqu tkabbir ekonomiku u kif se, kif se noħolqu iktar impjiegi fl-Ewropa li tant għandna bżonnhom bħalissa. Grazzi ħafna. Thank you very much, Mr. Kaza. ħafna sur Kasa, il-prioritajiet x'se jkunu rridu niffokaw l-ewwel natu spinta l qoddim kemm id-demand kif ukoll is-supply. Għax irridu ninkoraġixxu settur privat biex investi. It-tieni irridu nużaw riżorsi pubbliċi bl-iktar mod effettiv u rridu nkunu lesti ukoll naraw x'possibiltajiet jiena perswas li se nsibu riżorsi pubbliċi ġodda għall-investimenti pubbliċi Dawn huma importanti ħafna biex jagħtu dik eh, l-impetu l-ekonomija. Nużaw il-budget iktar tajjeb nużaw istrumenti pubbliċi eh, tal-finanzi ħafna ħjar minn qatt qabel, nużaw u ninkoraġixxu ukoll l-istati membri speċjalment dawk li għandhom eh, dan kif qegħdin jimmaniġjaw il-kont kurrenti biex ma jibżawx jinvestu. Imma hemm prioritajiet minna tal-supply il-direttiva tas servizzi kif di seti tiġi infurzata hija xi ħaġa importantissima u jekk wieħed jara ftit il-mappa ta' non-cost Europe dan id-dokument jurina minn fej nistaw jistaw joħorġu il-postijiet ta' xogħol il-ġdid. Mela, 260 biljun, 235 biljut il-60 biljun għat Transatlantic Trade Agreement, il-finanzjarji 60 biljun. Araw ftit. Din, dan huwa dokument fej nistaw nsibu l-opportunitajiet iċ-ċansijiet, ġi fil-kommissjoni tittaħdem mod iktar maqut, iktar koordinat sabiex toħroġ bil-proposti leġislativi. Iġifiri, il-opportunitajiet jeżistu, hemm edin, u ħafna, u jien minix pessimist. Hemm bżonn li niġbru l-idejat tajbin kollha u naħdmu fuq dak li jaqadna u mhux dak li jaqsamna. Grazzi. Grazzi sa Lessendi, l-essendi sur Udo Bullman, Nikkeġbach. Kummissarju nominat? Hemm nuqqas kbir ta' investiment fl-Ewropa, 200 biljun euro fis-sena. Sur Juncker u anki inti għettu li ħajoħroġ program ta' investiment ta' 300 biljun euro fis snin li ġejjin. Issa jider li hemm min qed jgħid ħaġa u min qed jgħid oħra dwar kif waslu hemm min jgħid li dan bżar fl-għajnejn ma ser jaħdem xejn kollox fil-vojt u qed tajdu dan biss biex twedu l-affarijiet u biex tiġu konfermati. Mbagħad meta tiġu għazzi u nerġaw nerġgħu lura l-pattat kabbir ta' Sur Barroso. Mbagħad hemm il-banda l-oħra hemm min jemmen dak li qed tajdu ma tidu titlu fid-dettall. Issa nixtieq irresaqlek din il-mistoqsija. Probabilment sad l ħarta ta' din is-sena ħataslu din il-kumitati twaslu l-pakket tagħkom u mbagħad jekk timmexxu il-pakkett skont il-prioritajiet ta' dan il-Parlament, ser tiksbu l-appoġġ, jekk tiksbu dan l-appoġġ lest l-estit taħsbu dwar il-prioritajiet tal-Parlament Ewropew, tkellimtu dwar il-budget, tkellimtu dwar l-assistenza, l-RFO, imma lesti timpenjaw ruħkom qabel ma jkun hemm valutazzjoni ħad timpenjaw ruħkom magħna. Grazzi. Thank you. Mr. Bullman, you, your question was um, without. Sur Bullman, inti qed tistaqsini jekk hux entużjastiku għal ħolqien tal-impjiegi isu qed inkun entużjast biss minħabba li nista' nsir kummissarju. Jiena nixtieq tkun taf li li fil-politika l-bosta snin issa u r-raġuni għala qiegħed fil-politika huwa xirrid inbiddel id-dinja jini li naħdem għall-Europa aħjar f'bosta pożizzjonijiet u karigi differenti u anki jekk il-partit tiegħi kellu rwol mexxej fil-stħarriġ li kien hemm jien ritt li ma nibqax Prim Ministru biex insir Viċi President biex noħloq Ewropa aħjar. Dik l-intenzjoni tiegħi u uh, lest jekk il-Parlament ovvjament jaċċetta li naħdem direttament mal- dawn il-punti li huma l-investimenti, il-kompetitività u l-ħolqien tal-impjegi. Jekk niġi konfermat nixtieq norganizza xogħol tat-tim tal-kummissarji li jiena ħankun qed immexxi biex bekk nkunu nistgħu ikonna feedback min-naħa tal-Parlament Ewropew, niġbru l-idea tagħkom x'taħsbu eżattament li huma l-iktar pakket ta' investimenti eh, effettivi kif għandhom jissawru u nimxu hekk fid-dil-Kummissjoni. L-affarijiet għadhom mhumiex iswed fuq abjad għalissa eżatti, imma skont id-deċiżjonijiet tagħkom jien irrid norganizza x-xogħol biex nimxu f'din id-direzzjoni. Ma bosta kommissarji biex bekk kemm il-kummissarji sħabi kif ukoll jiena nkunu nistgħu niġu hawnhekk quddiem il-Parlament Ewropew u niddiskutu flimkien x'femijiet għandna. Intom għandkom il-punt di vista ġeografiku differenti. Din importanti li għalhekk li niġbdu ħabel wieħed ninġabru flimkien u noħorġu bidejja ċari. Mistoqsija oħra, nixtieq nkun naf fuq il-vot, fuq l impenta kom jekk hemm flus verament tal-budget irid nkun naf mingħand il-kummissarju nominat. Lest impenja ruħek jew klim biss. If I understood the question relating jekk qed nifmek sew il-mistoqsija hija marbuta mal-budget. Ma nafx jekk fimtekx sew, imma nixtieq naħdem ma' Kristalina Georgieva Sabiex bekk nkunu nistaw nużaw is-sħubija tagħna komuni b'mod aktar effettivi, effettiv biex nkunu nistaw waslu riżorsi pubbliċi u mmexxuhom lejn l-investiment. Fl-istess ħin, fil-waqt li nkunu qed innagħtu nif ġdid u flejjes ġodda lil investimenti. L-istess ħin irridu nużaw il-flejjes ta' minħalla 16 b'mod aktar effettiv biex bekk niksbu kemm jista' jkun impigi. Grazzi fisem li sijar naddi il-mikrofonu l-sur Henkel. Sur Katajnten, il-titlu tal-impik tijak għandu l-kelma kompetittivita. ħafna snin ilu kienem kummissarju fi Brussell, Leon Britain, li dejjem kien jistaqsi ħaġa l-Europa kif ser sir kompetittiva u kien iwieġeb billi jgħid billi kunem il-kompetizzjoni. Ġala darba l-Europa edha fi krizi, il-Kummissjoni qed tixet il-kontra tal-kompetizzjoni qed timxi favur l-armonizzazzjoni. Kummissarju Andor qed jafas biex ikun hemm sistema komuni għal qatt għall-assikurazzjoni tal qat flok kompetizzjoni tat-taxxa, il-Kummissjoni issa trid armonizzazzjoni tat-taxxa Il-President Juncker irid Eurobonds u l-Unjoni Bankarja Ewropea mixejn għajr soċjalizzazzjoni tal-riski bankarji soċjali. Dan forsi jistabilizza l-euro għal xi ftit żmien, imma nixtieq nistaqsik mistoqsija sempliċi waħda. Din l-armonizzazzjoni x'taħseb ser tagħmel għall kompetittività tal-Ewropa meta mqabbel maqbija tad-dinja? Mr. Henkel, thank you very much. Uh, your question was about the harmonization and whether it... Inti staqsejtni fuq l-armonizzazzjoni jekk tgħin xew le. Jekk toħloqx strutturi ar artifiċjali li ma jtejbu xejn il-kompetittività. L-armonizzazzjoni għalija tfisser illi jkun hemm l-istess regoli u l-istess kundizzjonijiet għal kulħadd Għaldaqstant, rridu nibnu kondizjoniet indaqsa l-kolħat. Iżda l-armonizzazzjoni fl-istess ħin ma tfissirx li tpoġġi l-kolħat fl-istess keffa. Lanqas. Bħala entitajiet li nieħdu deċiżjonijiet fuq il-livell Ewropew irridu naħsbu bil-aqal fejn huma loqsma fejn għandna bżonn iktar armonizzazzjoni u fejn huma loqsma fejn m'għandniex bżonn iktar armonizzazzjoni. Din hija kwistjoni wkoll tas sussidjarjetà U għalek naħseb li hemm ħafna kwistjonijiet li fihom għandna bżonn iktar politika organizzata, per eżempju is-suq uniku, jew il-kontenut digitali jew is-suq uniku għall-enerġija, jew inkella l-implementazzjoni stretta fil-direttiva ta' servizzi. Dawn huma l-miżuri fejn tant għandna bżonn iktar armonizzazzjoni. Ma fl-istess ħin hemm ħafna kwistjonijiet li fihom aħjar li opera livell lokali u livell tal-istat membru għax ikun iktar effettiv u li ma jkollux effetti sekondari taħsara l-Unjoni Ewropea kollha kemm bihom. Grazzi Dominik Rike għall-Alde jogħġbok. nafu li kienem 8 biljun euro stmati pala telf mill-naħa tal-Unjoni Ewropea. Issa għanna deficit strutturat u għanna CEF, il-Facilità Connecting Europe, li ma kienieċ bizzejet finanzjata, hemm anke kapital privat, imma ma kienx hemm biżżejjed inċentivi provduti biex dawn il-flejjes jidħlu fl-infrastruttura. U għalhekk nistaqsi dawn it-300 biljun li semma Sur Juncker. Minn fej ser jiġu? L-ewwel nett. Inti favur li konna suq tal-bonds Ewropew li kun devot biss għall-investimenti bbażat fuq lassi, jiġifieri konna fond ibbażat fuq livell komunitarju. It-tieni, tuża l-odot regolatorji biex tħeġġeġ flussi ta' kapital privat fil-proġetti pubbliċi? Grazzi. Mr. Ricke, thank you very much. Uh, this is one of the, your question <coughs> concerning how to find... Il-mistoqsija tijak semmit kif ħan finanzjaw il-proġetti l-gbar tal-infrastruttura, specialment fit trasport u minn fejn għandhom jiġu il-flejjes Din hija parti mill-portafol tiegħi fil-futur jekk nibda naħdem bħala Viċi President għal tkabbir l-impjiegi u l-investiment huwa qasam speċifiku trasport li ġenna nsibu mezzi kif ħanwaslu opportunitajiet finanzjarji innovattivi u ġodda. Il-prinċipju f'moħħi huwa dan. L-investiment pubbliku rrit wassal kem jista' jkun fondi privati wkoll għandna 300 biljun euro li mhix biss likwidità. Parti minn din is-somma hija likwidità iva flus kontanti iżda b'miżuri oħrajn bħal dawk regolatorji nkunu nistaw nixprunaw il-likwidità u waslu 300 biljun investiment reali. U għalhekk il-Faċilità Connecting Europe, parti oħra mill-mistoqsija tiegħek, Għanna opportunitajiet hemmhekk imma anke project bonds. Dawn jistgħu jintużaw b'mod iktar effettiv meta mqabbel mal-passat. Għanna esperjenza tajba mill-project bonds anki jekk kull ma kien hemm sissa kienu proġetti pilota, imma jiena ċert li l-project bonds jistgħu jaqdu rwol akbar speċjalment fl proġett il-kbar tal-infrastruttura. Anki l-Unjoni tas-suq kapitali u solvenza tnejn jistaw jgħinu li l-investituri jinvestu fil-ekonomija reali mod aħjar mill-li kena qabel. Din hija waħda mill-kwistjonijiet li jrid naħdem flimkien ma' Surhil fuqa. Grazzi. Fissam il-gwe l-imbojlan. Grazzi. President, ir-rata ta' qatt tal-Irlanda hija problema persistenti u kwarta ta' miljun ta' ċittadini tagħna emigraw Jekk dan hu numru ta' nies li jaqgħu taħt il-miżuri ta' attivazzjoni tal-qatt kieku rata tal-qatt tagħna tkun ta' 23%. Dan l-aħħar snin l-investiment dawn l-aħħar tliet snin l-investiment waqa' u għandna tnaqqis tal-budget b'66 miljun euro. Għalhekk E, dawn il-bonds misser jiġu tollerati għaliex dawn il-kredituri u l-Bank Ċentrali Ewropew li kellhom politika illużorja monetarja li waslet għal kriżi. Fis-summit ta' Ġunju tal-2012 il-komuniké finali kien jgħid espliċitament li żona euro kellha dmir speċjali għall-Irlanda u l-mekkaniżmu ta' salvataġġ tal-Unjoni Ewropea għandu jieħu responsabilità għall rikapitalizzazzjoni retrospettiva. Naf kummissarju nominat li dak iż-żmien inti kontat li kwalinkwa patt ta' dejn li jkun eh, ntet minn passat tkun ħażin għall-Irlanda. Għadek ta' dil-fema jekk le, l-Irlanda kif taħseb li tista' tinvesti fil-ħolqien tal-impjiegi meta ċittadini għadhom iħallsu qares biex isalvajna l-euro? Thank you. Miss Bolin, Grazzi. Sinjura Boylan, inti staqsejtni dwar kif nistaw ninvestu fl-impjigi u tkabbir żid fl-Irlanda għaliex l-Irlanda għada tmexxi l-miżuri ta' konsolidazzjoni u il-poplu Irlandiż jinsab f'ċirkostanzi mwera ħafna. Jiena nifmek, nifhem is-sitwazzjoni ta' ħafna Irlandiżi u jkolli ngħid illi il-poplu Irlandiż huwa verament ġens albini ħa ir-responsabbiltà fuq spalleħ għall-isfidi li għandu l-pajjiż. Iżda l-Irlanda huwa wieħed minn dawk il-pajjiżi li jena nistenna li jasallu ħafna investiment privat għaliex għanna il-kompetitività tal-pajis, għanna reputazzjoni, għandu reputazzjoni li jħossib il-negozju tiegħu stess anke jekk ikun f'sitwazzjoni diffiċli. Ta' bilħaq din hija waħda mir-raġunijiet għalfejn għandna bżonn sforz konġunt Europol. Irridu nagħtu daqqatit lill-Istati membri biex jiżguraw li jkun hemm adozzjoni aħjar tal-fondi strutturali. Irridu strumenti finanzjarji ġodda biex bekni niffinanzjaw il-proġetti l-kbar tal-infrastruttura u rridu noqogħdu b'sebajnejn għal riċerka u l-iżvilupp. Għal daqstant, l-istati membri kollha bejn wieħed u ieħor qegħdin fl-istess sitwazzjoni fejn irridu naħsbu mill-ġdid kif ħammexxu l-affarijiet anke l-iktar pajjiżi b'saħħithom ma jistgħux jgħidu li żgur ħajqgħu b'saħħithom fi żmien għaxar snin oħra pereżempju għaliex il-pajjiżi kollha rridu jagħmlu riformi biex bekk joħolqu tkabbir ġdid u impjiegi ġodda u negozji ġodda. Uh, Grazzi, nad il-mikrofonu l-sur Ernest Urtasun fisem il-ħodor. Jek jozbok. Sur Katajnen, inti kont wieħed mill-dawk id-difensuri ewlenin ta' politika follu ta', ta austerità kosta kollox. Fl-2010 kont kontra lajnuna li tenata l-Greċa minkejja li konna f'sitwazzjoni terribli. F'Lulju mbagħad flaqqa li kellna dak iż-żmien tkellimt dwar il-programm ta' Trojka bħala manna missem għal dawk il-pajjiżi li qed jiffaċċaw problemi. Il-pjan ta' investiment li issa qed ma fih xejn bħala fatti konkreti memużin miegħu hawnhekk qed nitkellmu dwar fondi pubbliċi u nafu li l-fondi pubbliċi bħalissa diġà qegħdin parti mill-budget, qegħdin parti mill-budget Ewropew jew nazzjonali kollox qed jitressa bħala xi pjan eċċellenti minn naħa tal-Kummissjoni Ewropea ma manna l-ebda spjegazzjoni fuq l-avvenimenti konkreti. Ma kenniex interpretazzjoni mill-Ingliż għal dan. Tajjeb għalik? Iviva, President, il-mistoqsija tijak kienet li jiena kont kontra l-pakket ta' investiment u l-pakket ta' protokoll u ta' għajnuna u minn fej għandhom jaslu flejjes l investiment Jien nishtiq niċċara li jiena kont favur dawn il-pakketti. Għad differenza ta' ċertu esponenti f'pajjiżi, jiena kont Ministru tal-Finanzi, u kont qed nipprova nikkonvinċi lil poplu Finlandiż qabel elezzjonijiet biex jiċċettaw il-protokoll eżistenti tal-pakkett eżistenti. Dak iż-żmien ma kien xejn popolari dan. Pala Prim-Ministru u pala Ministru tal-Finanzi kont aċċertajt illi pajjiżi dejjem jieħu sem f'dawn it-taħdidiet. Minħabba raġunijiet ekonomiċi imma anki minħabba il-punt di vista ta' solidarjetà ma, ma kienx kollox faċli tafx. Daw kollha li tilfu l-impik f'pajjiżi minħabba l-kriżi finħawi oħra fl-Ewropa bdew jistaqsu ġustament għalfejn għandna nselfu l-flus il dawk il-pajjiżi li ħalqu l-kriżi anki jekk jien intlift l-impik tiegħi pereżempju minħabba l-kriżi kellhom raġun u nittama li bħala politiċi Ewropej nippruvaw nkunu ta' intermedjari man nies. Nifem li n-nies huma dizuppantati ħafna fil-Greċja, fil-Spanja, fil-Portugal, fil-Irlanda u jistaqsu għalfejn dan kollu kellu jiġri. Walek jien nixtieq noħloq iktar għaqda mill firda, rridu nifmu l-opinjonijiet varji ta' nies madwar l-Ewropa. L-ewwel flejjes pubbliċi għandhom jiġu mill-istati membri speċjalment dawk li palissa qed ikollhom surplus tal-kontijiet kurrenti, leverage imbatt tal-EIB, l-istrumenti finanzjarji l-oħra u użu aħjar tal-budget Ewropew. U għandna bżonn ukoll sforz koordinat Ewropew biex nimxu l-qoddim. Nixtieq nisħaq li nixtieq nħares l qoddim irridu nibatu messaġġi ta' kuraġġ li ċittadini tagħna li l-koll qegħdin fl-istess dajsa. Ma nix noqogħdu niftakru fuq ġara fil-passat ejja nifukaw aktar l-attenzjoni tagħna fuq il-futur. Grazzi. Sur Marco Valli, fisem li FDD, jek joġbo. Iva, ija tawn, lejn wara, tas-sala. Grazzi President, l-odwa tajba. Inti semmejt l-investiment pubbliku u privat fil-pjan ta' 300 biljun. Tkellim dwar finanzi imma strumenti finanzjarju ma' delikati ħafna u dan tħassibna ħafna. Il-finanzi huma 100 miljon biljun imma l-ekonomija reali hija ta' 15 darb iktar u għalhekk din hija problema li għanna waslu regolamentazzjoni u inti isek titdaħħala fuq spallejn kulħadd din il-problema. Din l-ekonomija reali, s-soċjetà, mhux diġà qed ikollha wis effetti mill-finanzi, mhux qed ikollha wis effetti fuq il-politika, jiena nibża li dawn ir-riformi jispiċċaw bonuses u dividends għal kumpanija privati u faqar strutturali għal ċittadini Ewropej. Qabel ma neftħu l-bibin berraħ l-investituri privati permezz tal-finanzi u dawn l-istrumenti, ma taħsibx li aħjar nisseparaw l-attività reali ma dik finanzjarja, tista' tini weġiba jekk joġbok. Grazzi. Katajnan? Naddi l-mikrofonu l-Kummissarju nominat Katajnan. Nik joġbok. Grazzi ħafna. Il-mistaqsija tijak kienet dwar kif nistaw noħol u kondizjoniet aħjar għal l-investituri żar. Iċ-ċittadini li qed jużaw il-flejes tagħhom kuljum biex jixtru l-isma ta' kumpaniji u kif nistaw noħolqu suq finanzjarju iktar ġust billi namlu regolamentazzjoni tal-kumpaniji bankari, l-azzjonijiet bankari, eccetera. Jien nixtieq Nirringrazzja l-Sur Barnier ħafna għal dak li għamel f'dan il-qasam. Għal daqstant, issa rridu niżguraw l-Istati membri u l-industrija bankarja nifisa tassow isegu s-sent ġdid ta' regoli li nħalqu dawn l-aħħar tliet snin. Barra minn hekk, rridu l-implementazzjoni tal-Unjoni Bankarja, nafu li din hija kruċjali ħafna għaliex twassal biex ikonna iktar stabilta fis-swieq. Neħtieġu wkoll noqogħdu attenti għal titolizzazzjoni ta' kwalità għolja biex bekk il-kumpaniji żgħar ta' daqs medji jkunlhom opportunitajiet ġodda għal finanzi. Hemm ħafna flejjes privati fl-Ewropa ma' xi raġuni oħra il-flejjes ma jaslux fejn huwa tant meħtieġ. U għalhekk sabiex insaħħu il-benessri u il-ġit fl-Europa għanna bżon l-impigi. U kif qal Jean-Claude Juncker għanna niftakru li s-settur primarju privat li joħloq l-impigi, mux il-gvernijiet jew l-istituzzjonijiet Ewropej. U għalek rridu nużaw l-odot kollha ta' politika li għanna biex noħolqu suq uniku aħjar għall-SMEs għal l-industrija tradizjonali biex bekk ikonna mpigi ġodda. François Grostet, fisem il-Pepe Kjoġbuk. Buku. Ħafna, Sur Katajnan, jiena nixtieq nerġa' nitkellem fuq l-istrateġija l-ġodda tal-Kummissjoni Ewropea tal-2015 għad kabbir kif tista' tigarantixxi li l-miżuri konkreti li nsibu f'din l-istrateġija ma jibqgħux biss fuq il-karta tlim firħa, imma mill-klim naddu għal-fatti. Għax minn barra dawn il-proġetti gbar, hemm il-jekk wieħed iżom ma' leġislazzjoni li għandna palissa, hemm ċansijiet kbar li naddu għal tkabbir ekonomiku. Għalhekk inti se tagħmel evalwazzjoni tal-effett u ta' kif tintuża jew ma tintużax il-liġi li għandna issa s-suq waħdini, tagħmel evalwazzjoni tiegħu fuq din it-300 biljun għadba ħafna xisir, kif se jintużaw dawn il-flejjes fl-enerġija, kif se tara kif l-istati membri u anki l-kunsilli lokali li ħafna drabi għandhom bżonn il-flus, kif dawn inti se tissigura li se jkunu lesti jużaw dawn il-flejjes, grazzi. Merci beaucoup, madame. The growth strategy need more tools than just three. Grazzi, l-istrateġija ta' tkabbir teħtieġ aktar għodot, mhux biżejjed il-pakett ta' 300 biljun. Meta aħna niddefendu rridu niddefendu l-mudell soċjali tal-Ewropa, meta aħna nkunu rridu insaħħu l-ekonomija tas suq soċjali, il-mudell ta' tkabbir tagħna għandu jkun imsejjes fuq valuri sostenibbli. U hemmhekk impjiegi ta' kwalità għolja huma ewlenin, irridu intejbu din il-parti flimkien ma' Marian Tyson. Ma nistawx naċċettaw id-dumping soċjali. Irridu ninvestu fir-riċerka u fl-iżvilupp illi jdu namlu ir-riformi fuq livell nazzjonali biex intejbu l-kompetittività. Imbagħad, inti kellek raġun meta qed li rridu nimplementaw il-leġiżlazzjoni u strumenti oħra li diġà ġew adottati. Id-direttiva servizzi. Nista' nagħtilkom bħala eżempju. Kieku kenna direttiva servizzi li taħdem kif suppost, implementata kif suppost, kieku hemm aktar impjiegi fl-Ewropa. Issa għandna fażi ġdida fl-ekonomija Ewropea, iġifiri. illi rridu nibdlu il-fokus tagħna l-investiment għandu jkun il-mira tagħna u rridu noħolqu ħaġa ġdida. Il-fiduċja ġiet lura u din irridu nissalvagwardjawha. Imma rridu ninvestu, irridu nużaw il-flejjes tas-settur privat, irridu noħolqu suq intern aħjar. Anke f'dik li hija dak li huwa settur tal-enerġija u diġitali rridu nimplementaw miżuri oħra li diġà ġew deċiżi mbagħad ir-riżorsi ta' settur pubbliku għandhom jiġu użati b'mod aktar effettiv. Naddi l-kelma l-Pervanġ Beres fisem l-SND. Grazzi. Sur Katajnen, jiena naħseb li l-Europa mux se tkun xi Franza kbira, imma inti jisekettejt eh, eh, li għandat tkun xi Finlandja kbira u qed tinsa li anki Sur Barroso kien qal li l-mudell soċjali tal-Ewropa kien mezz għal kompetitività għall-Unjoni. Għalhekk meta inti qed tedinna li issa l-fiduċja reġgħet lura ma mhux qed nifhem x'għedtejt. Meta iktar minn 57% tal-Ewropej laqqas biss ivvutaw fl-aħħar elezzjonijiet jiena għalija ma forsi mhux qed niftehmu fuq da, eh, ma naħsibx li fiduċja reġgħet lura fost in-nies. Imma meta inti fidejk għandek il- dan il-bicċaw ta' 300 biljun. Inti, mux għattedinna, kif se tiffinanzja l-investiment minn dan ma jkollik ġdejn? Kif jista' jkun? Jekk inti veru trid tgħid li qed taqbel mit-taxxa fuq transazzjoni finanzjarji tista' tmur għal ukoll il-koeffiċjent tal-fond strutturali dan kollu jista' jidħol fil-kalkul biex jonqos id-deficit. Imma għalek inti, x'se jkun l-impentija kan kif skadenzi ġifiri fuq il-pjan tal-investiment? Sur katajna fidejk. Merci beaucoup. Madam Perez. Um, there were several angles in, in your question. Iva, l-mistoqsija tijak kella bosta naħat. Xinu ma l-mizuri konkreti fil-program, program ta' investiment, il-pakket ta' investiment, u jekk l-FTT stax tiġi użata. U il timing Nishtiq nibda minn dan tal-aħħar. President Juncker qal li hemm bżonn ta' pakkett ta' investiment komprensiv fl-ewwel tliet xhur ta' kif minn meta tibda taħdem il-Kommissjoni. Din hija l-linja gwida politika li jiena nixtieq insegwi jekk intom tikkonfermawni. Li tieni net. Jekk fimtek sew Inti għet minn fejn ġejn flejes pubbliċi fil-pakket ta' investiment. Nesta nerġan tenni l-użu aħjar tal-EIB, l-użu aħjar ta' strumenti finanzjarji Ewropej pubbliċi, użu aħjar tal-Banek Nazzjonali ta' Promozzjoni, u użu aħjar tal-Budget Ewropew biex servi tal-iva risorsi pubbliċi u koll l-investu aktar l-iktar fil-pajizi li għandhom surplus tal-kontijiet korrenti. Ridu azzjoni Ewropea koordinata biex nizguraw li l-linja ta' politika tagħna ma jżidux il-livelli ta' dejn u ta' deficit. Iżda, nittama li inti tifhem u kojina ma nistax eh, nizvela xej f'dan l-istadju għadirni jekk joġbuk. Ma kenniex ċans nitkellmu mal-kollegi tagħna jiena l-President Juncker dwar uħut minn dawn il-kwistjonijiet. Hemm bżonn ukoll ta' xi kunsens politiku akbar u jista' jkun hemm impatt fuq is-suq bekk biex nevita impatt negattiv fuq is-suq ma nistax eh, ma nixtiex noqgħod nispekula dwar ċertu dettalji. Ek joġbok, zomma aktar mal-ħin għallokat. Għalik, għaxin kalla naqawlura, san poterħu fissam li sijar. Grazzi, President, merħba fil-Komitat tagħna Sur Katajnen. Inna kważi satej nitkellmu, imma għadni eh, qed ninħossni bħalik ikun ma nafxej dwar pjantazzjoni tiegħek. X'ħat għamel fil-verità? Jekk trid li tirbaħ il-fiduċja tagħna, dik li kompetenza tiegħek trid tittina eżempji konkreti x'qed tippjana li ħat għamel. Ettinna li tixtieq li nsibu soluzzjoni li nsib soluzzjoni aktar innovattivi, tuża l-fondi pubbliċi b'mod aktar effiċenti, użu aħjar tal-fondi strutturali. Elementi simili. Ek jozbuk. Mod konkret kif ħatuża aħjar il-fondi pubbliċi, kif ħassib soluzzjonijiet aktar innovattivi, x'in huma dawk is-soluzzjonijiet innovattivi. M'hemmx għalfejtina eżempji li ma jispiċċaw qatt, imma lista ċara ta' azzjonijiet li inti tappoġġhom u jekk jogħġbok Toqgħod titkellem dwar il-bona fede tiegħek, imma dwar l-azzjoni konkreta, nafu li rieda tajba hija element pożittiv imma għajdinna xinu ma l-azzjonijiet konkreti. Grazzi, Sur terħu, l-azzjonijiet konkreti qed li inti. Staqsejtni dwarum. Dwar fil-pakket ta' investiment. L-ewwel net ma kellix l-opportunità li nagħmel skambju ta' femijiet flimkien mal-Parlament Ewropew. Jiena nixtieq nisma' minn għandkom x'inhuma l femmijiet tagħkom. Xtaħsbu li ma l-odot l-aktar effettivi? It-tini net, ma kellix opportunità li nitkellem ma' Jean-Claude Juncker u mal kummissarji sħabi jekk aħna l-koll niksbu la posta tal-Parlament Ewropew. Mandi xejn lest, lanqas kelli ċans nitkellem ma' Pierre. Kif ħanuża li IB kif ħanibdel it-tassazzjoni b'mod konkret biex nikseb riżultati tajbin. Nittama illi tadruni. Koll, mux kollox lest, għalix il-kommissjoni il-ġdida għada ma sawriċ għal kollox. Kristalina, ħanetkom xie eżempju, għalet il-ġimali għaddit li għatix tiqtir doppja l-ammont ta' otijiet finanzjari ta' grants meta qabel ma' livelli jinsabu fih palissa. Ek nistaw nużaw il-budget Ewropew b'mod aktar effettiv nappoġġa li kristallina nistaw nżidu il-potenzjal ta' CF, faċilità li ta' l-Europa u tal-Project Bonds. Nixtieq nifoka fuq il-Project Bonds u CF. Li IB ħanaħdem għal President Hoyer għall intejbu l-potenzjal ta' l IB mhux biss għall-infrastruttura manke għal qatt fost iż żaza L-edukazzjoni di ħaġa ġdida għadha ma deżistix bħalissa. Għall-inqas f'livelli li għandhom ikunu biżejjed irrit naħdem il-qrib mal-ewwel Viċi President Timmermans biex innaqsu s-saffi tal-burokrazija. Koordinazzjoni aħjar mal-Banek Nazzjonali ta' Promozzjoni fost l-oħrajn. Il-lista twila wis u ma nistax najdilkom f'żewġ minuti, imma forsi nkun nista' nelabora aktar tard. Olli Ren fisem il-PPE. Fisem l-Alde, skuża ruħal President. Grazzi. President, komissarju nominat. Inti ħajkollok kompitu ta' sew importanti fil-Kummissjoni. Pala Fiċi President responsabli għal kompetitività il-produzzjoni sostenibli tal-enerġija hija kwistjoni ewlenija. Hawnhekk l-Ewropa tal-lum il-ġurnata niddependu ħafna fuq l-enerġija li ġejja mill fossil fuels u koll l-esportazzjonijiet tal-enerġija mill-Russja. Ek qal il-Parlament Ewropew ftit tal-ġematilu meta stqar li aħna għanna ntejbu bil-qawwa il-provista tal-enerġija, is-sigurtà tal-enerġija, l-indipendenza tagħna u ir-reżiljenza tagħna fi xoks li ġejjin minn barra. Issa bħala viċi President inti kif ħadd tiżgura li din ix-xewqa tal-Parlament Ewropew titwetta ħażid id-dipendenza tagħna fuq l-importazzjoni tal-enerġija? Kif ħatoħloq il-produzzjoni tal-bioenerġija minn dawn it-300 biljun inti kemm lest illi tal-loka għal dawn l-elementi. Ekonomija sostenibli li tifavorixxi l-ambjent hija kwistjoni sostenibli hija kwistjoni importanti wkoll għall iżvilupp reġjonali l-iktar fil-vant tal-Finlandja li tnejn li aħna eh, dawn li nħawina fuqhom sew. Kif tista' twieġeb għal dawn il-mistoqsijiet? Grazzi, grazzi għal mistoqsija tiegħek mistoqsija mill-predeċessur tiegħi, is-sur Oliren. Din il-mistoqsija għandha x'taqsam mal sigurtà tal-provvista tal-enerġija fl-Ewropa u kif nistgħu nipromuovu l-użu ta' enerġija safja, enerġija li tiffavorixxi l-ambjent u fl-istess waqt imma kif nistgħu aħna ntejbu l-kompetittività tagħna. L-ewwel għodda konkreta, investiment fl-enerġija fil-konnessjonijiet tal-enerġija, per eżempju. Il-Peninsula Iberika, Spanja u l-Portugal u il-konnessjoni tal-enerġija emmek u kif dan jista' ikun konness ma' Franza. Umbat hemm il-kwistjoni tal-konnessjoni tal-enerġija fil-Finlandja, il-konnekter tal-Baltiku. Finlandja u l-pajizi fil-frontiera u minn hemmhekk għal bqija tal-Ewropa. Dawn huma żewġ eżempji. L-ebda reġun mandu ikun iżolat f'termini ta' enerġija. Imbagħad irridu naraw x'nu ma l-importazzjonijiet tal-enerġija biex ma niddependux fuq importazzjonijiet minn żona waħda biss. Naturalment, xi drabi aħna nimportaw il-gas, imma xi drabi oħra nistgħu nesportaw il-gas. Dan jiddependi mis-sitwazzjoni u skont kif din tinbidel. Irridu ninvestu aktar fir-riċerka u l-iżvilupp nemmen fil-possibiltajiet illi huma offerti mill-iżvilupp tal-ekonomija tal-enerġija li tiffavorixxi l-ambjent u nistgħu wkoll intejbu s-sitwazzjoni tal-qatt permezz tal-ekonomija li tiffavorixxi l-ambjent u tkabbir ħadrani. Imbagħad is-suq intern għandna it-tariffi non-tariff barriers li jxeklu l-importazzjoni u l-esportazzjoni tal-enerġija li tifavorixxi l-ambjent. Issa, ħammexxina, President Buzek, grazzi, Sinjora Ulfskog. Kif qalet il-kollega, qed nittardjaw baxar minuti. Nixtieq nistaqsikom biex iżommu mal-ħin. Jiddispjaċini, imma l-45 membru kollha tal-Parlament Ewropew jixtiequ jagħmlu mistoqsija. Għalhekk huwa importanti li żomm mal-ħin is-Sinjura Paloma Lopez. Grazzi, President. Sur Katajnen, Il-miri ta' investiment pubbliku għad-żona euro għadhom fl-arja, mumiex ċari, ma nafux mi feħan ġibu il-fondi addizjonali biex nwet u dawn il-miri, imma l-investiment privat mux qed jiġu konsidrati il-prospettivi għad domanda tal-ġejjien il-Bank Centrali Ewropew għadu moħħu fil-kontroll tal-prezzijiet u mux u mux fl-impjegi mistoqsijiet taf u ħat appoġġa il- program ta' appoġġ għal kompetittività ta' trade unions fl-Unjoni Ewropea. Inti sħaqt ħafna dwar il-kompetittività matul il-karriera tiegħek, kif tista' tiżgura li din il-bidla twassal għal aktar investiment nata l-istati, l-aħħar mistoqsija, ġlieda fiskali. Inti ħat appoġġaja u nkella ħat insisti fuq ir-riformi strutturali li tant waslu għal ħsara fl-Ewropa fi snin li għaddew. Grazzi. Be some problem. Uh, Mr. Vice President designate the time on your answer. Huwa minnu li m'għandniex ħin imma toħloq ilna daqsxejn ta' problema jekk titkellem ġil. Is-sur katajna biex u L-ewwel mistoqsija tiegħek. Staqsejtni jekk nappoġġax il-pakkett ta' investiment u l abilta li ninvestu aktar fil-ħolqien ta' impjiegi tweġiba tiegħi iva. Jiena dejjem hekk għamilt irid noħloq opportunitajiet tajbin biex settur privat jinvesti fil-ġejjini tal-Ewropa. Hemm ħafna punti pożittivi fl-Ewropa iżda għal xi raġuni jew oħra li l-Ewropa ma nħallux timxi tajjeb daqskemm tista' timxi. Id-dumping soċjali, staqsejtnek in, inix kontra id-dumping soċjali, Mux uqt nħeba wara subajja, l-ekonomija ta' suq soċjali tfisser li aħna għanna regoli l-istess għal kulħadd id-dumping soċjali m'hawnx postu fl-Ewropa. Wa kontra l-prinċipju tal-ekonomija ta' suq soċjali. L-ekonomija ta' suq soċjali hija għodda, mhijiex għan minna nifisa. Iżda nappoġġa dak li għal-President elet Juncker dwar din il-kwistjoni u qal li per eżempju d-direttiva tal-stazzjonar posting tal-ħaddiema għandha tiġi implementata b'mod strett. Ħanaħdem il-qrib ma' Marian Tyson li tat l-indikazzjonijiet inizjali tagħha dwar x'tip ta' approċċ ħajkollha f'din il-ħidma. Kemm permezz tad-direttiva l-ġdida ta' nfursar u kol billi titratta d direttiva minna nifisa. Iżda neħtieġu dialogu mifrux mal-partijiet interessati kollha dwar din il-kwistjoni. Grazzi, is-Sinjura Monika Vana mill-Kumitat għall-Affarijiet Reġjonali. Grazzi. Inti semmejt kemm il-darba l-istrumenti finanzjarji imma mhux il-fondi strutturali, il-politika ta' investiment hija l-ewwel qabel kollox dwar il-koeżjoni, politika ta' koeżjoni reġjonali. 300 biljun pakket ta' 300 biljun ħajkollu impatt kbir fuq il-politika strutturali. Issa il-flejjes tal-politika strutturali qed jiġu programmati, pjanati fl-awtoritajiet lokali, bliet, il-ġlieda kontra l-faqar, l-anijiet tal-2020, il-tibdil fil-klima, per eżempju. Dawn huma kontrabilanċ għal politika ta' austerità issa tista' tigarantixxi li ħajkun hemm sigurtà tal-investiment Din hija importanti għal kondizzjonijiet makroekonomiċi. Taqbel mal-Kummissarju nominat għal politika reġjonali li l kondizjonijiet makroekonomiċi jistgħu waslu għal sospensjoni tal-fondi jew inkella l-aħħar rikors. Grazzi. Jiena ġej mill-vant tal-Finlandja. Kont membru tal-bord illi kienet joħsib il-fondi strutturali. Dwar dak li qed inti nixtieq ngħid illi għandna nevitaw l-iżbalji tal-imoddi. Il-kriżi ekonomika Is-sawret. għaliex ma konniex qegħdin nisfruttaw il-fondi użati għalhekk irdu niżguraw il-kundizzjonijiet makroekonomiċi ikunu tali li permettuna noħolqu impjiegi meta jiġu użati il-flejes tal-kontribwenti ir-reġuni għandhom rwol kruċali għal ħol inta tkabbir ġdid. Il-kumpaniji li jirnexxu dejjem imorru band oħra ma jiddependu fuq l-inħawi ta' fej jistabilixxu l-kumpanija tagħhom. Per eżempju l-flejjes li jiġu użati għal ħiliet fir-reġun fondi għal edukazzjoni vokazzjonali, riċerka huma flejjes użati kif suppost. Iġifiri dawn għandhom jiġu allokati għall-universitajiet għall-iskejjel għall-istituti ta' taħriġ vokazzjonali fir reġjun Kif għad kemm il-darba aħna ksibna fiduċja makroekonomika issa għanna bżon strateġija komuni flimkien ma' reġuni. Grazzi l-mistoqsija li jmiss is sinjora Tiziana Begin. Grazzi. Sur komissarju nominat, jena ħadgost nisma il-klim tijak dwar it kabiru l-investiment. Kważi nessewni l-interess ta' skatajna t-lesnin ilu tlab eh, il greċja biex tamel kolla l-partenon bħala garanzija bħala imprenditur ngħidlek illi m'għandniex biżejjed ħin. Irridu nibdew naraw um, nevalwaw bażi ta' dak li sar sissa u l-affarijiet mhumiex pożittivi hemm bżonn ta' aktar impenn għall europa u indipendenza inti taf x'inhu tafhom it-trattati sur katajna għaliex qabel l-impenn tal-baġit artiklu tirku u 4 dwar it-trattat tal-Unjoni jgħidu biċ-ċar li l-Unjoni tippromovi il-benessri tal-ġnus tagħha, ir-rispettu solidarità fost l-istati. Inti dan eh, kif torbtu ma' talba tiegħek kontinwa l-awsterità, x'inhu l-impenn tiegħek għall-Ewropa aktar maquda jekk trid issalva din l-Unjoni trid timmira solidarjetà u għall-oppost qed titlob int u metri miljoni ta' persuni qed jitilfu l-posta xogħol tagħhom, inti ferba xhur lajt daqs 500,000 euro. Inti taħseb illi ħatamel bizzejet ma naħsibx, qed taqla bizzejet iżda il-kelli ma jinqatala l-mikrofonu mill-President. il vice President innominat biex u jieġeb. Il-mistoqsija tiegħek hija kiena l-istess katajna li kont qabel u jekk ux qed nirrappreżenta l-valuri sostenibbli illi huma meħtieġa biex intejbu l-livell ta' benessri u fl-istess waqt nikkonsidraw il-ħolqien ta' impjiegi. Għal darboħra, nixtieq ngħid li jiena kont responsabbli minn sitt pakketti ta' assistenza finanzjarja fil parlament tal-Finlandja. Forsi qed ħawadni ma' xi kollega ieħor hawnhekk li qed jirrappreżenta xi partiti oħra, imma jiena prezentajt l-ewwel u t-tieni pakketti fil-Parlament tal-Finlandja, nista' nassigurak ma kellix ħajja faċli. Xi kollegi li ħadu qatta bla ħabel kontrija hawnhekk. Kienet diffiċli għaliex jiena emmint li kienet l-iktar ħaġa qlija li kelli nagħmel punt di vista ekonomiku minn punt di vista ta' solidarjetà. Għalhekk. F'dan ir-rigward jiena sodisfatt anke jekk dawn il-pakketti ta' assistenza finanzjarja ma ntlaqgħux tajjeb. Dwar il-welfare. Eh, l-welfare waqan għalina. Il-politiċi jridu jagħtu il-valur l-ekonomija tas-suq. L-ekonomija tas-suq soċjali m'għandix valur. Aħna rridu nagħtu nagħtu dak il-valur. Irridu nifukaw fuq il-miżuri konkreti li jikkonvinċu l settur privat biex jinvesti fl-Ewropa. Irridu nifukaw fuq il-miżuri aktar konkreti li nistgħu nużaw sabiex nużaw rizorsi pubbliċi bl-aktar mod effettiv ħalli ikonna impjiegi ġodda. Grazzi il-kellima li jmessi signora Sirpa Pitikajn. Thank you. Grazzi. Konna fuli li limiti ekonomiċi u anki dawk tal-ambjent huma assoluti ma tistax taqbiżhom qegħdin nużaw So, um, as I understand it... Uh, edin nużaw uh, nofs il-budget. Kif sen u um, tkabbir tajjeb li jis u kol dawn l-aspetti ejden naftit fuq l-istrateġija tija kif taħseb um, li il- uh, ir-ruoli tal-kummissarji inkwantu għall-ambjent u għall-klima kif se taħdem magħhom? Thank you very much. Ms. Grazzi ħafna, Sinjura Piedikajnen. Dan huwa qasam li affaxxinani. Għax l-ewwel net mill-lider hemm ukoll is-sussidji min-naħa tal-gvernijiet eh, li jinkoraġġixxu aġir li mhuwiex sostenibbli li hu ħażin. Jiena illi naħdem b'dawn is-sussidji ħsiena fuq livell nazzjonali, ġifieri naf bihom. Ġifieri irridu naraw kif dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fuq livell nazzjonali jaħdmu verament biex ikun hemm tkabbir aħdar favur l-ambjent biex kunem hemm emissjonijiet li jonqsu dawn is-sussidji li mhux sostenibbli kif nużawhom aħjar. L-effettività tar-riżorsi ukoll għandu jkun parti integrali mill-semestru Ewropew. Irridu noħolqu il-lodda biex nkunu nistgħu nevalwaw ir-riżultati ta' mod ta' kif qed nużaw ir-riżorsi. Jiena nkun nixtieq ukoll nara jekk nistgħux noħolqu strumenti finanzjarji innovattivi ġodda li jkunu edinnem biex jgħinu l-ekonomija l-ħadra dik sostenibli. Um, u il-DG environment diġa għandhom edeja ta' kif l-istrumenti finanzjarji jistaw jużawhom għal ġid eh, tal-ambjent tal mill-ekonomija l-ħadra. Għalek tajjeb li nkomplu nistudjaw dan is-suġġett. Grazzi ħafna, il sinjura Steinbrook. Sur Katajnen. Mħabba il-riformi strutturali u l-austerità, qed naraw li tkabbira dubax ħafna fiż-żona tal-euro. Inti dejjem kont tambaq favur iktar austerità. U għaraw ftit riżultati l-qat li issa leħaq livelli li ma nistawx naċċettaw fl-2013 kien qed naraw iktar minn 26 miljun ta' ċittadini Ewropew m'għandhom xogħol ma tistax inti tinsa l-passat meta tgħid li tittibni futur aħjar. Ġifieri x'inhuma il-miżuri konkreti, nerġa' ngħid konkreti x'se tieħu inti biex tilħaq il-mira tal-xogħol tal-Aġenda l-Ewropa 2020. Anki il-kwalità tax-xogħol irid jittejjeb fl-Ewropa wara kollox. Grazzi Sinjura Steinbrook, grazzi. Mistoqsija. Kellek mistoqsijiet fuq l-orientazzjoni tal-politika fiskali u anki ta' kif se jkonna postijiet ta' xogħol li jkunu ta' ola livell fil-futur. Kollega, u l-kollega tal-ġejjini għaribti tiegħi Pierre ġimgħa l-oħra qal li rridu innaqsu id-dejn biex ikun nkun konna ikonna tkabbir, imma biex ikonna tkabbir għandna bżonn politika ta' taxxa fiskali li tkun tajba. U qal ukoll jekk aħna ninvestu euro Eh, eh, fil mabbaddejn dik il juro qed innaqsuha mill-budget tal-edukazzjoni u tar-riċerka. Issa għalhekk irridu nkunu iktar iffukati fuq il-problemi. Problemi, per esempio, tal-qatt fost iż-żgħażagħ, kif qed il-Youth Guarantee Scheme għalija hija xi ħaġa verament għal-qalbi għax konna aħna l-gvern tiegħi li ħriġna biha u issa qed tiġi kopjata fuq il- noħduha fuq livell Ewropew U jiena nirringrazzja l-kollegi tal-gvern tiegħi li kienu waraja li kienu parteċipaw. Miżura ifukata ħafna, immirata ħafna. Iġifiri, skont il-bżon ta' zazax inti tara kif setejnom il taħriġ il-vocational education, skont il-bżon, skont il-situazzjoni, l-affarijiet imorru bil-mod il-mod. U naħseb li din hija għodda li tista tisfrutta l-Ewropa. E, L-Ewropa għandha bżonn postijiet tax-xogħol tal-aqwa livell, mhux postijiet tax-xogħol biss, imħabba dan il-valur miżjud. Kollega Notis Marias. Sur Katajnen, jiena u ijat, jgħid ikellim Inti kont il-Prim Ministru tal-Finlandja u kellek sem fid-deċiżjoniet li kienu imponow il-memoranda fuq il-Greċja. Wara il-memorandum ta' Mejju tal-2010 u sal-lum stess il-Greċja mill-IMF u mill-Unjoni Ewropea rċevit self. Ta' 214 il-biljun ta' euro Imma minn kajja dan kollu għanna mi, eh, miljonu nofs eh, ta' nis edha. Ġifiri, fej marru dawn il-flejjes? 2.5 eh, persuni gregi e, jiexu fil-faqar u 3.8 eh, e, dal-waqt jersqu lejn xifer tal-faqar. Ġifiri, dawn il-flejjes kif intnef u fej marru? Eh, drittijiet tal-bniedem fuq x'qed nagħmlu bihom. U t-trojka, il-president li lil kellim u l-kellim jgħid li l-mistoqsija ovvjament ma mhux qed tinoġob għalhekk qed iwaqfuh. Grazzi ħafna m'għandux xaqsam eh, jekk jiena toġobnix il-mistoqsija tiegħek jew le jiena fimtek xorta. Il-nies tal-Greċja naħseb kellhom jgħixu minn lar kriżi ekonomika li qatt iffaċċajna fl-Ewropa mhux biss imma kif postijiet oħra tad-dinja. Jiena għandi il-ħbib li verament għexu żminijiet tal-biki li tilfu il posta tax-xogħol u jsaqsu x'sar mill-flus imma hemm nies ukoll li jgħidu li il-Greċja sellifnija il-flus imma kien hemm ċertu garanziji. U hawnhekk ukoll in-nies jgħidu ma x'sar minn x'sar minn dawn il-flejjes, x'sar minnhom. Jiena nispera imma li il-messaġġ pożittiv li mhux bil-fors dejjem jilħaq ċittadin normali ma xortem qegħdin li il-Greċja għanda il-primary surplus u l-esportazzjoni edha tieħu ħajja ġdida li hemm tkabbir ekonomiku li jista' ikompli. Aħna rridu nkomplu ngħidu il-Greċja biex ikolla ġejjini aħjar. Għalhekk għal oħra nsemmi l-pakket tal-investiment li tant huwa importanti. Ridu nużaw l-odda mis-settur privat u mis-settur pubbliku. Rridu ninkoraġixxu l-investituri biex jinvestu. il-fiduċja li qed tkompli timra fil-Greċja hija ħaġa tajba x'inkella ma jkunx hemm investiment. Is-sitwazzjoni jiena perswas li se tmur għall-aħjar fi żmien fis-snin li ġejjin imma Jiena nifhem is-sitwazzjoni ta' ċittadin normali fil-Greċja. Grazzi ħafna. Sinjura Kaja Kalas. Grazzi. Kunjan en portfolio. Grazzi. Inti għandek portfolio eh, eh, ambizzjuż, tkabbir, xogħol. Ovvjament dan huwa ofol il-prioritajt imma għadbaqa l-investiment intelligenti u anki l-izvilup sostenibli. Għalek, xini l-intenzjoni tija kif se nikkonċentraw fuq l-investiment iktar intelligenti u x'se tagħmel sabiex it-kabbir ikun sostenibli. Mela, ħan irrispondi bil-Finlandis għal kollega u ħabiba mill-Estonja li tkellmet bil-Finlandis. Mela, il-mistoqsija tiegħek kienet fuq dak li ridu namlu biex il-risorsi ikunu um, iktar investiment ta' natura intelligenti, investiment intelligenti kif ngħidulhom. X'nista' ngħidlek? Karos Mojdos huwa l-persuna responsabbli tal-investiment intelligenti il-riċerka, il-fondi fuq il-riċerka li jaqgħu f'responsabilità tiegħu. tijaw. din hija sfida għall-Kummissjoni kollha fil-fatt u għal daqstant għandna bżonn nikkoordinaw bejnietna. U Jean-Claude Juncker għalhekk dan il-modell għandna strumenti l-iktar importanti fid-dinja għal kapaċitajiet fir-riċerka għandna 80 eh, biljun għanna fondi oħra u issa rridu naraw jekk dawn il-fondi u miex edinem biex jgħinu it-kabbir intelligenti, l-investiment intelligenti, trasport intelligenti, għannis li jużaw il-mezzi ta' trasport. Imma anki u kol biex ikunu eh, ma jkunux ta' dannu għall-ambjent ir-rinovabli fuq il-dak l-affarijiet li nistgħu nirreċiklaw, fuq il-fuel fuq il-materja prima. Fuq l-iskart anki kif dan nistaw noħolqu minn min sorsi oħra enerġija ġdida. Ċifiri, riċerka importanti. Jina, et nistenna ħafna me din il-kooperazzjoni li se toħroġ eh, mal-komissarji mal komissarji l oħra ma' Kristallina, ma' Carlos Moda, ma' Signora Jorgiva. verament qed nitkellmu fuq l-affarijiet l-iktar importanti. Kif se nagħmlu r-riċerka? Grazzi ħafna, eh, President. Sur Becker, x'se tagħmel biex l-inizjattiva dwar il-social business, kif taħseb li ħadd taħdem fl-Ewropa? Il-suq soċjali tal-Ewropa jilħaq l'Axar fil-mija, imma tanta baqalu potenzjal biex jikber jista' jġib ukoll posti ta' xogħol ġodda, speċjalment taż-żgħażagħ. Kumpanniji ġodda, kif se jinħolqu? Kif se jkun hemm ukoll sikurtà tal-investimenti f'dan is-suq? Issa nafu li hemm tliet kummissarji li huma responsabbli għall-innovazzjoni għall-qasam soċjali kif se tiżgura affarijiet se jsiru sew. Iva, grazzi. Grazzi ħafna mistoqsija tiegħek. Kienet eċċellenti wkoll għax spjegat tajjeb ki għaliex il-President Juncker ħoloq din l-istruttura anke l-ruoli tal-Viċi Presidenti inti qed li hemm kummissarji differenti li forsi għandhom l-istess kompitu u sabiex ma jkunx hemm biex ma jkunx hemm kulħadd jaħdem fil-parti tiegħu jagħmel il-kompartiment tiegħu qed naraw li din inizjattiva hija fuqta tinkoraġġina. Għax jena e, e, joġobni qasam għax anki jekk din tinqasam ħafna punti, imma hemm qasam li verament interessani e, hija sistema tal-rapporti li jridu jisiru skont kull pajjiż imma dawk il-kumpaniji multinazzjonali. L-ideja hija li u ċertu normi sabiex il-kumpanniji l-gbar li jkunu edin joperaw f'ħafna pajjiżi joħorġu il-rapport il annwali tagħhom ukoll b'mod iktar komplet ġifiri xikunu taw li l-pajjiż kienu investu xikunu irnexxilhom daħlu bħala tħul Din hija kif nimmaġina l-ekonomija eh, tas-suq soċjali fil-fatt. Eh, Turu koll il kumpanniji iħalsu it-taxxi fil-pajjiżi fej permess dak il-pajjiż qed ikollhom il-profitti tagħhom. Imma din hija biċċa xogħol kbira ħafna u rridu verament naħdmu flimkien mal-kollegi. Grazzi ħafna sur Viċi President nominat is-Sinjura li miss. Sinjura Kumpula uh, Natri bil-Finlandiż dwar Sur Katajnen jiena u kol gburija ħafna mill-Youth Guarantee Scheme fil-Finlandja imma minix gburija li leftiti ma daħlitiex il-Finlandja għedirin għedin rridu um, naħsbu ftit nirriflettu fuq il- l-affarijiet kollha din hija tielet darba li xaħat saqsik xaħġa fuq l-FTT u ma rispondejċ. Tista' tirrispondi issa, Sinjura Tyson ukoll qalet li li hemm l-indikaturi eh, ekonomiċi wkoll meta nitkelmu fuq l-isbilanċi makroekonomiċi biex wieħed ikun jista eh, jara l-effett eh, fuq ix-xogħol ta' dawn il-miżuri. Inti taf li Finlandja il-proposti għal baġit qatt ma saru ma tqisux il-riperkussjoni t konsekwenzi fuq is-settur tax-xogħol dan, ek joġbo, kif għalet is-sur Tyson, irrispondina. Iva, grazzi. L-ewwel net għall-FTT, il-Kummissjoni ħarġet bi proposta għal dawk il-pajjiżi li jixtiequ jikkooperaw fuq dan is-suġġett. Il-Kummissjoni edem sabiex tiżgura li uh, din is-sistema ta' kooperazzjoni um, imsaħħa it-taxxa il-ġdida ma xekkilx dawk il-pajjiżi li ma jixtiequx jissibħu ma' din l-iskema, ġifieri eh, eh, ma għall-istati membri sa jom biex jiddeċiedu. Il-Kommissjoni tixtieq tgħin lil dawk il-pajjiżi li jridu jipparteċipaw. Issa, Finlandja ma rridix tipparteċipa xitz l-Iżvezja ma rridix. Jiena ma naħsibx li għandna l-fejn noqogħdu nidħlu ktar fil-fond, l-Iżvezja qalet le mela aħna wkoll qedna le. U tista' tifhem għaliex aħna introduċejna ċertu charges għal-banek. Isa il-levi l-insibu fl-Svezja għal-banek. Ġifiri ċertu banek eh, dan il-konsekwenza li ċertu banek ħadu la assi tagħhom lej l-Svezja. Għalek, mux qot nirrepeti, jiena marrit namel xejn se effettwa ħażin il-settur bankarju ta' pajjiżi ċifiri dan il-rdu nżommu u u d-majnejna issa fuq l-indikaturi ta' xol. Aħna rridu nqisu dan kollu fis semestru Ewropew. Rridu u koll nikkonsidraw jekk il-proċedura tal-izbilanċi makroekonomiċu ek ux permezz dawn li rridu li deċidi fuqhom imħabba l-izbilanċi. Indikaturi jistaw jajnu biex aħna nevitaw ċertu kriżijiet jew anki eh, nagħmlu previżjoni għalihom, imma jekk ikun hemm iktar qat, iktar inugwaljanza, il-problemi jkunu f'dan is-settur. Illum, illum irridu eh, niffaċċjaw daw, mhux faċar sin 15-il sena, imma l-indikaturi jistgħu jinbidlu wkoll, grazzi. Kadanen, teile jesidetu. Sur Viċe president nominat, sur Katajnen, għandek il-portafollu ġdijt, il-kabbir, l-impigi, il-kompetitivita u l-investiment. Familjari dawn il-kustjonijiet fil-Finlandja ta' nafuk bħala politiku li dejjem kellu għal-qalbu l-investiment tal-edukazzjoni, taħriġ, xjenza u r-riċerka. Anke fil-rigward il-tkabbir ekoloġiku bħala ministru tal-finanzi fil-Finlandja, inti wettaqt reformi tat taxxa għal karozzi u dan appoġġa lin nies biex jixtru karozzi li jkunu iktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija. Kollox ħadem wartu żgħar. Issa x xogħol tiegħek huwa li terġa' tpoġġi lill-Ewropa fi triq lejn it-kabbir u ħajkollok il-koordinazzjoni bħala xogħol tiegħek biex it-tip it-tejjeb il-kompetittività u tkat kabbir. Fejn huma lassi Li huma lassi li l-Ewropa tittuża biex tkun tista' tittjib fix-xhur li ġejjin biex ikonna tkabbir kullimkien fl-Ewropa. Sur Katajnan. Grazzi. Forsi l-iktar importanti huwa li rridu niċċertaw li ikonna stabilta. L-ebda stat membru mandu jiġi suspettat fuq kif qed ikampa Aħna rridu nagħmlu l-almu tagħna biex l-Ewropa tidher u tkun b'saħħitha u żżid il-fiduċja ta' dak li jkun. Ġifieri stabilta ekonomika hija l-ewwel ħaġa. It-tieni rridu nużaw il-finanzi pubbliċi, il-flejjes ta' min ħalla sittaxxa biex noħolqu investiment ġdid. Mowġa ta' investiment li ma kenniex qabel fejn ma kienx hemm fondi privati kanalati għal dan lajn ta' investiment, aħna rridu nwaslu lajnuna r-riċerka u l-investiment għall-izvilupp. L-impiegi jiġu wara permezz tal-investiment, ma xorta waħda nħoss li nistaw nġeddu l nafusna biss permezz tal-riċerka. It-tielet hija s-settur tal-enerġija trasport għaliex il-prezzijiet tal-enerġija u disponibilità tal-enerġija u sigurtà tal-enerġija huwa parti ċentrali kif il-familji u n-negozji jħossuhom siguri u anki importanti għall-industrija tagħna. Hemmhekk għandna sinsiela wiesa ta' oqsma fejn sfortunatament m'għandniex is-suq intern. Impossibbli laqas biss naħsbu li m'għandniex dan is-suq uniku diġitali għad fl-Ewropa issa. Meta l-imprenditori Ewropej joffru servizzi digitali tagħhom lil l amerika flok l-Ewropa nafu li dan għandu suq ta' 280 biljun euro. Però jekk nagħdu naħsbu ftit fl-Ewropa għandna 28 sistema ta' taxxa differenti u għalhekk aħna stess ma nkunux qed nippermettu li l-ekonomija tagħna tikber mod effiċjenti. Il-punt importanti huwa li jkollna l-kaxxa tal-għodda tagħna lesta biex ikollna l-għodot kollha fidejna. Aħna rridu s-suq intern jaħdem tajjeb anke s-suq digitali biex bekk innaqsu kull xkil li hemm għall-investiment. Grazzi. Grazzi membru onorevoli sur Katajnen. Palma taf. Impenn kbir tal-President Elet Juncker kien il-pakket ta' investiment ta' 300 biljun euro biex joħloq l impiegi u tkabbir. U m'għandux kun sorpriż li ħafna mill-mistoqsijiet kienu diretti f'din id-direzzjoni Kif tista' tipperswadi lill membri parlamentari Ewropej li mhix xi pjana leġendarju li ħajqa biss fuq il-karta ma ħadd wassal riżorsi friski privati u pubbliċi bodod differenti fil-verità. Għaliex hemm suspett illi kull ma ħajkun hemm huwa distribuzzjoni mill-ġdid ta' flejjes li diġà jeżistu. It-tieni. Kif tħoss li ħatkun l-iskeda l-implementazzjoni ta' dan il-pjan u fl-aħħar li huma l oddot konkreti u fl-ima setturi tal-industrija tippromovi l-industrializzazzjoni mill ġdita għax din hija kwistjoni ewlenija l-Unjoni Ewropea għal futur tal-ekonomija tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna. Fil-mistoqsija tiegħek inti staqsejt x'inhu l-kalendarju kif nistgħu u investimenti reali, mhux biss affarijiet firħa fuq il-karta u x'nistgħu nagħmlu għall-industrializzazzjoni mill ġdid. L-ewwel net. Bħala kalendarju jew kif naraw kif ħanwaslu l-miżuri mill-aktar fis possibbli dan jiddependi fuq kwistjonijiet konkreti. Per eżempju, is-suq uniku diġitali jew l-Unjoni għall-Enerġija kulħadd jista' jefhem li jekk ikun hemm investimenti għal broadband jew il-konnessjonijiet tal-enerġija, l-affarijiet jibdew jaħdmu mill-aktar fis u nibdew naraw l-impigi. Imma r-riżultat ħari mhijiex li nibnu l-broadband jew li konna il-grid elettriku, imma li konna ambjent aħjar biex jitkattar il-negozju u dan il-kalendarju huwa kemm xejn differenti. Iħares lejn il-futur. Madana kollu iktar ma jkonna strumenti finanzjari malajr tant l-aħjar. Għanna per eżempju il-kapacità ta' self li qed tiżdied mill-Bank Ewropew għall-investiment u użu aħjar għal budget Ewropew. Jiena smajt li ħafna qed jgħidu li meta nkunu qed ngħidu li rridu nużaw il-budget Ewropew iktar effettiv kull mod nagħmlu huwa nirriċiklaw flus eżistenti. Imma mhux hekk jekk ma nagħmlu xejn nafu x'se niksbu, iżda jekk nibdlu l-prioritajiet tagħna nistgħu niksbu aktar. U għalhekk ser ikun hemm flejjes pubbliċi ġodda minn din il-perspettiva u kollu għet bosta drabi illi neħtieġu nħedġu l-istati membri jiprioritizzaw l-investiment. Mux biss minħabba li joħolqu stimolu imma anke minħabba l-futur ekonomiku tagħhom stess. Grazzi ħafna mill-mistoqsijiet tres u mill-ekon empl u itre issa wasal iż-żmien għal-mistoqsija tal-Kumitat tat-Trasport ta u t-turizmu s-sur Markus Piper. Sur Katajnen, xi kultant donna l-impressjoni li iktar flejjes Ewropej ser jaslu u ser jisolvu l-problemi kollha fil-politiki kulturali u strutturali. Iżda naħseb li titħares l-affarijiet lejn lenti differenti u jinġej minn naħapposta tiegħek fuq dan, tista' taħseb ukoll illi jekk il-flejjes ma jkunx ma jkunux memuża ma' affarijiet konkreti ma jiġux implementati b'mod ċira l-affarijiet, naħseb li nkunu nistgħu nużaw il-flejjes mod aktar aqli u intelligenti. Punt ieħor interessanti li semmejt huwa l-possibilità li norb tal-affarijiet affari konnessjonijiet intelligenti billi kun hemm kapital privat memus mal-kapital pubbliku Kif tara li kunem kondizjonijiet għal tkabbir, għal l-SMEs, l-imprizi zaru ta' daqs medju, x'tistar tagħmel għalihom biex tgħinhom? Grazzi. Grazzi ħafna. L-ewwel mistoqsija tiegħek semmit kif nistgħu nevitaw użu ħażin ta' riżorsi pubbliċi għall-investiment. Għandna bżonn analiżi dwar kif l-flejjes jkunu effettivi u x'inhuma l-ispejjeż. Naħseb li tallimna mill-passat li l-flejjes jistaw jintużaw b'modi differenti, jew modi effettivi, jew inkella ma tantx effettivi. Parti mill-sfida dwar kif nistaw nwaslu lajnuna l-SMEs biex ikollhom l-opportunità li jieħdu sem hija fil-proġetti pubbliċi u għodda tajba tista' tkun l-akwist pubbliku fej konna sistema iktar trasparenti ta' xiri pubbliku. Dan il-ħosti huwa kruċali għaliex tista' tkun għodda tajba biex inżidu trasparenza u biex innaqsu per eżempju l-korruzzjoni. Għal daqstant, faċ li tifem illi hemm ħafna SMEs orjentati lejn it-kabbir li huma innovattivi fl-Unjoni Ewropea li għandhom ir-rieda u kapaċi jieħdu sem fil-xiri pubbliku li kieku biss jafu li jkun hemm kompetizzjoni ġusta fis-suq. U għal daqstan din hija waħda mill-kwistjonijiet li diġà eh, semma il-Kummissarju inkarigat mill-suq waħdini u għalilkom li ser ikun wieħed mill-prioritajiet u l-punti li ħanisqu fuqhom għalfejn ma nħallux opportunitajiet ġodda u għalfejn ma jintużawx mill-SMEs, Għana le. Grazzi ħafna, issa Sinjura Eva Kajli. Lilin minn ħafna xoqqat sbieħ, tista' t tweġibi speċifiċi biex ikonna l-voti speċifiku tagħna Kif int sadisfat li l-Grik, l-Greċja ħatmur mullura għal swieq fejn hemm għad ta' 27% fejn hemm nuqqas ta' tkabbir, fejn m'hemmx kompetittività fil-pajjiżi nofsinhar, ħankomplu naqtaw aktar u nissikaw iktar iċ-ċinturin? L-unika riċetta tiegħek isa l-austerità biss biex ikun hemm tkabbir, dan etiku, inqas segrifiċċi mill-foqra ma jisodisfawk ma jissudisfawx anki Juncker kontra riċetta tal austerita kontriħ eh, Juncker inti kif ħajkun hemm sigurta soċjali u benefiċċji għaċ-ċittadini jekk Moskoviċi jażel politika differenti minnek ħadd waqfu bħala suppost ħajkollok rwol mexxej kifet jew ħadd taċċetta li tagħti patbita fuq spallejn il-kummissarji sħabek Kif ħat tagħmel dan kollu mingħajr ma tiddetta l-affarijiet lil pajjiż lilna jew lil dawk li jiġu minn nofsinhar tal-Ewropa? Tista' tkun iktar affidabbli u tista' tkun iktar speċifiku jekk jogħġbok? Grazzi. Kien hemm mistoqsijiet simili. Ħanażel waħda li qatt ma tajx tweġiba għaliha. Jekk mhux ser ninterferixxi għad deċiżjoni tas-Sur Pier Meskoviċi jekk ikun ibiddel il-politika fiskali U t-tieni mistoqsija tiegħek kienet illi li inti qed tgħid li jiena jett li l-awsterità hija l-unika triqa tkabbir. l għanet qed jinqat mattu dan għax umur kontra twemmin tiegħi. Ma nafx għalfejn xi ħadd qed ipoġġi dan il-klim f'ħalqi. Jiena naf 100% fil-mija li qatt qatt affarijiet bħal dawn li l-awsterità hija l-unika triqa tkabbir li nemmen huwa li l-finanzjament pubbliku jeħtieġ irid ikun jeħtieġ ikun b'saħħtu sod biex ikonna sistema ta' sigurta soċjali b'saħħitha. Sur Juncker qal li ma nistax nibnu s-soċjetà ta' sigurta soċjali tagħna fuq dejn dejjem jinġema' u naqbel ma dak li qal Pierre illi kull euro li jintefaq f'servizzi għad-dejn huwa euro li qed imur lilin miħtiġijiet tan-nies u għalhekk irridu triq lejn il-futur, triq aħjar għal bilanċ fiskali. Imma fl-istess ħin għandna bżonn investimenti aħjar u iktar konkreti orjentati lejn il-futur biex joħolqu aktar impiegi. Il-kooperazzjoni tiegħi ma' Pier ser tiffoka l-aktar fuq kwistjonijiet marbuta ma' tkabbir, jien ser nkun inkarigat mill-politika fiskali aktar miex mitla' ta' dan is-suġġett mhix parti mill-kompetenza tiegħi u jiena dan għattu ċar. Xorta waħda għun kooperazzjoni sfiqa ma' Pier fuq il-governanza ekonomika u affarijiet bħal dawn, iżda jiena nifoka fuq il-ħolqien tal-impjiegi. Ekk naħdem ma' Pier u naħseb illi ikonna portafol li ħares iktar lejn il-futur li jkun aħjar b'dan il-mod. Grazzi, Signora Tier. Grazzi ħafna, President. Um, inti għandek eh, esperienza pala Prim Ministru u inti tajt sem kbir biex tiġilet kontra il-għat fost iż żaza u din tik ċertu leġitimità biex verament tikkonvinċi l-istati membri biex jiġildu kontra l-istess ħaġa. Ġifiri, issa, ekk għandek il-politika, l-linji ta' politika ma' inti li edemmek inti responsabli minn din il-politika kif se issolvi il-problemi kolla iġifiri tifoka fuq il-kompetenzi ġodda li hemm bżonn għal dawn il posita ta' xogħol il-ġodda, imma fl-istess ħin tiġilet kontra dawk il żaza li jispiċċaw l-iskola mingħajr il-kwalifiki. Għax ovvjament din il-kategorija imorru dritt e, fil-kategorija tan-nies qiegħda. Grazzi. Grazzi ħafna. Il-garanzija żgħażagħ hija għodda tal-aġeb. Jiena studjajt daqxejn xġara fl-Awstrija għaliex il-mużell li qed jaħdmu tajjeb għall-apprendistat ukoll u li kiku ma kienx li jena kont fil-politika finlandiża kont nieħu pjaċir li ndaħħal dan il-mudell għal Finlandja. Iżda dan rrid insemmih pal eżempju biss. Għantikom eżempju ieħor, għalissa ma semmejniex ir-rwol tan-nisa fis-suq tax-xogħol daqshekk. Din hija waħda mill-kwistjonijiet li għadna mhux qed naħtfu fl-Ewropa għandna nħeġġu aktar in-nisa jieħdu sehem fis-suq tax-xogħol. Għalija hija kwistjoni ta' ugwaljanza imma wkoll sors ta' tkabbir ekonomiku. Punt ieħor huwa dan. Irridu iktar attenti għan-nies b'diżabilità għandhom dritt li jaħdmu għaliex għalija x-xogħol għandu valur ulterjuri minn taqla l-ħobza ta' kuljum biss naħseb li ħafna minna ħarsu li xoll xogħol bħala mezz kif tiħossib ħajtek, kif tibni futura lik billi kollok għajxin u għena familtek, naħseb li stess japplika għannis b'dizabilità. Jiena meta kont Ministru tal-Finanzi nidejna program ta' 18 miljun euro li kien iħeġġeġ lil min ħaddem jimpjega nies b'diżabilità u kollox ħadem wartu żar u ġi apprezzat ħafna minn dawk li ħadu sem f'dan il-programm u għalhekk hemm kwistjonijiet li nistgħu nitalmu minn xulxin fuqhom u aħna rridu nikkoordinaw ix-xogħol tagħna aktar mill-qrib u naħseb li jkun utli għall kummissjoni tikkopja l-aqwa prassi li għandna fil-pajjiżi. Grazzi. Grazzi, Tini mistoqsija mill-Kumitat Reġi, il-Sinjura Kostanz Kreo. Krell. Grazzi, Sur Katajnen. Fil-futur ħatkun responsabli għal koordinazzjoni tal-Politika Ewropea l-Koezjoni u l-Politika Ewropea r-Riċerka. X'miżuri konkreti qed tippjana li tippromovi fuq l ogħla livell ta' sinerġiji għal dawn l-oqsma ta' politika u ser tagħmel biex tappoġġa ir-reġuni biex jifrukaw fuq specializzazzjoni tagħhom. Issa nixtieq ninsemmi il-pakket ta' investiment ta' 300 biljun euro. Issemma bosta drabi, imma qed tippjanaw li tużaw fondi għal politika reġjonali dan parti mit 300 biljun jew le. Dan ser isir il-pjan ta' investiment ta' vera tal-Kummissjoni. Grazzi. Thank you. Grazzi. Tkellimna bosta drabi, anki jekk il-Kummissjoni ġdida da ma teżistix, imma tkellimna flimkien jiena u Kristalina dwar il-fondi għar-riċerka fiħdan il-budget Europol. Għanna l-orizzont 2020 huwa program li fiħafna ħafna flus jekk musir żbal 80 biljun għar-riċerka imma hemm ukoll madwar 15 il-linja budgetarja biex bekk ikunu ta' appoċ għal riċerka fil-imprizi zaru ta' daqs medju jew finħawi oħra. Daqqa li tuli Georgieva u fl-istess ħin nużaw flejjes għal fondi strutturali għal riċerka wkoll. Għandaqstant, Kristalina tinsaf pozizjoni aħjar minni fuq dan il-punt biex tarrafkom imma nemmen dak li qantli li hemm bżonn nħarsu b'sebajnejn flimkien żewġ għajnejn żewġ pari għajnejn aħjar minn tnejn u għalhekk tajjeb li naraw kif nistaw namlu fużjoni tal-linji budgetarji kollha jew kemm xftiġa wara kollox li jkun fużjoni ta' dawn il-linji budgetarji biex inkollna riżultati aħjar. Jiena naqbel li rridu nqisu li IB ukoll jew inkella x'istrumenti finanzjarji oħrajn. Għal daqstant, nistaw niksbu riżultati aħjar billi nużaw ir rizorsi ta' CEF, il-fondi strutturali, kif ukoll l-Orizzont 2020. U forsi anke xi flejjes privati mis-settur privat. Dawn huma waħda mill-kwistjonijiet li rridu nikkoordinaw flimkien fuqhom fil-futur. Grazzi kollega Werner Langen. Grazzi ħafna. Sur Katajnen. Nixtieq nagħti segwitu għal mistoqsija ta' Sinjura Ferreira. Nixtieq ngħid illi l-Finlandja pajjiż ta' servizzi modern b'dejn baxx bl-investiment oli b'ħafna industrija fejn kapaċitajiet oljin għandek il-ħarsin tal-drittijiet tan-nisa, ugwaljenza bejn l-irġiel u n-nisa, kważi l-pajjiż ideali għax-xelluk. Imma xorta waħda qed tintalbu biex ikun hemm riċetti dwar kif ser tagħtu daqqatit lil min qiegħed jaħdem wara l-kwinti. Qed nitkellmu dwar dejn pubbliku miftuħ. Ma jistax ikun li kollox jibbaddej iżu xej mu rridu li jkun hemm limitu x'imkien, din hija l-kwistjoni deċiżiva, ħajr nexxin limiti, ħajkun hemm kapital la tkabbir ħajkun hemm mobilizzazzjoni, aħna ma rridux naraw l-affarijiet fondi alternattivi f'Singapur jew Lussemburgu, ma rridux nitilfu dawn il-flus, kif nistgħu nilliberaw dawn il-flejjes. <clears throat> Grazzi Sur Langen. Inti qed l-iktar ħaġa importanti hija li konna flejjes u iktar flejjes kemm jista' jkun lil negozji reali u mhux kontijiet bankari U għalhekk għalija di miex kwistjoni biss dwar likwidità jew dwar in-nuqqas ta' flejes kontanti li għandna nuqqas tiegħu huwa investiment privat u pubbliku l ekonomija reali. U hemmhekk irridu ngħidu l-affarijiet ċar kristall kif huma. Aħna qed naqgħu lura bħal granċ u għandna nuqqas kemm fid-domanda kif ukoll fil-provista. Ġalla darba kont Prim Ministru fejn kien hemm partiti mill-Gwel, l-NGL, is-Soċjalisti, l-Ħodor, l-SND u l-IPP naf xi ħaġa xi tfisser il-kooperazzjoni, naf kif jaħdmu l-affarijiet, naf pereżempju fatt illi jekk tibda tipprovoka l kumpaniji li tittaħdem magħhom ma jienx għax-xogħol tiegħek. Bdejna nissiltu mal-ewwel sena tal-gvern fil-Finlandja ma bdejna nieqfu għax kull darba li taqbad taqbida id-kollok sijat sħaħ biex s-solvi l-istess taqbida. U għalek ma tantx jagħmel lek għajb li tibda fuq si ħażina hekk. Għal daqstant jien irid nagħti l-kontribut tiegħi biex ikonna fema komuni biex bekk is-Sur Langen, is-Sinjura Ferreira u jien nkunu nistgħu ninġabru madwar mejda nsibu l-affarijiet li jaqduna. Hemm kwistjonijiet ovvjament li jiferduna. Iżda jiena ċert illi hemm min tal-inqas. Ha, għaxar affarijiet li jaqduna u nifukaw fuqhom Jekk ikonna ħafna ħin nistgħu noqogħdu argumentaw wara, iżda ejja nikkonċentraw fuq il-kwistjonijiet li jistgħu joħolqu xi ħaġa ġdida. Grazzi. Mill-Kumitat Tran il-kollega Nilsson. Grazzi. Ejja ta' wara. Ejat bil-pulsir homor. Tista tarani mill-ewwel. Individwa minn jien. Jiena naf li Juncker u Sefkovic diġa kienu semmaw il-punt fuq id-dumping soċjali fis-settur ta' trasport. Dan ġi dibattut kemm il-darba fil-kostituenza tiegħi qabel il-periodu elettorali minħabba innuqqas ta' kompetizzjoni u kompetizzjoni inġust. Dan huwa qalil ħafna fit-trasport fit-toroq Walek għalek nishtiq nirrestaqlek mistoqsija li diġa għamiltlek qabel. Inti viċi president responsabli l-koordinazzjoni għal-politika ta' trasport. Smajt il-rappresentanti tal-kommissjoni li maqqas biss irridu jisimaw li nsemmu dawn l-affarijiet jalqu għajnejhom bis-serkini son fuq dal-affarijiet u għalek jena nishtiq nkun naf eh, li ma tip ta' prioritizzazzjoni li ikun hemm dumping soċjali biex nindirizzaw dan il-punt fit-trasport fit-toroq. Grazzi. It's a very important question. I, I think you know, you, you have longer experience on this field than, than I have. Ti, għas ta' sew għandek esperienza twila f'dan il-qasam, aktar minn nizgur. Il-prinċipju għandu jkun dak. Li, anke jekk aħna namlu investimenti mifruxin fl-Europa, fis-settur ta' trasport, l-impenn tagħna huwa li nagħtu xi valur miżjud l-Ewropa naqdu l-nies, l swiq aħjar minn qatt qabel. Għalhekk prekondizzjoni ewlenija għal l-użu ta' riżorsi Ewropej għandha tkun dik li l-investiment jissodisfa il-kriterji kollha meħtieġa fl-ekonomija ta' suq soċjali. Il-social dumping ma jistax jagħmel parti minn dan kollu. Jekk għandek każijiet ta' dan it-tip ta' ġir jiena les li nismaħħom għaliex irridu niżviluppaw l-għodot tagħna, irridu nirrikonoxxu rridu narfu mill-ewwel il-fatturi li ma jagħmlux tajjeb ta' investimenti kbar jekk hemm xi elementi ta' dumping soċjali, l-ekonomija griża irridu nkunu flessibbli biex neqirduhom mill-ewwel. Nixtieq iva nisma' xandek xitejt aktar il qoddim Grazzi l-aħħar mistoqsija il-kollega Berkel Balz. Grazzi. Sur Katajnen. Qed neħdu gost narawk preżenti tlet mistoqsijiet osra, jekk tippermettili. Is-semestru Ewropew l-ewwel net mod partikolari rakomandazzjoni speċifiċi għal kull pajis pala viċi president inti kun inkarigat mill kompetitività Kif tista' tiżgura li l-esplonar tal kompetitività jkun inkluż fis-CSRs? Tininet. Aħna nilqaw l-istqarja tiegħek li hemm bżonn ta' aktar investiment għad kabbir. Iżda, l-investiment iġib miegħu sogru. Kif għat indirizza l-kwistjoni ta' sogru? u fl-aħħar net inti qed darba wara l-oħra li tixtieq taħdem mill-qrib mal-Parlament Ewropew. Fil-pakket ta' investiment kif ħadd tassigura li l-Parlament Ewropew ikun jista' isemmi leħnu, isemma leħnu u jieħu sem eh, f'dak li huma proposti speċifiċi fit-teħid ta' deċiżjonijiet. Grazzi tassew, l-ewwel mistoqsija tiegħek kienet dwar rakkomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż jekk niftakar sew. Il-Parlament analizza li hemm madwar 18 il-fil-mija ta' CSS li ġew implementati jiena rajt ċifri aktar negattivi u oħrajn aktar pożittivi, iżda madana kollu. Ħadmu imma mhux kif suppost, mhux mod tajjeb daqs kemm setaw jaħdmu, għandi bżonn lajnuna tagħkom. Tridu tuni palata għaliex intom għandkom influenza ġewwa f'pajjiżkom Se nagħmel l-almu tiegħi biex insaħħaħ l-importanza ta' CSRs. Hija għodda flessibbli u nistgħu naslu f'dawk is-setturi fejn aħna m'għandniex seta leġislattiva. Kif rajna csrs saru parti aktar integrali mis-semestru Ewropew. L-importanza tagħhom qed tikber. Issa, il-sogru kbir ta' investimenti kbar. Jekk ikun hemm is-settur privat, is-sogru qiegħed hemm, iżda dan għandu jinqasam b'mod ġust. U mhux sew li is-sogru ikun biss fuq spallejn is-settur pubbliku. U raffajt pozittivi jkunu natu għam l-settur privat u għalek għanna għodot pubbliċi biex innaqsu l-level ta' sogru. L-iktar f'investimenti ta' infrastruttura, il-fondi privati mhux dejjem lesti li jieħdu s-sogru. u għalhekk irid nużaw ir riżorsi pubbliċi. Iżda, l-affarijiet għandhom ikunu bilanċati. L-aħħar punt. Nixtieq nisfrutta kemm jista' jkun il Kellem jina tal-mikrofonu mill-President, grazzi kollega, kollegi mill-Komitati kolla. Grazzi Viċi President nominata tweġibit tiegħek. Issa, l-aħħar sqarrija mill-Viċi President nominat jekk permetuli. Eżis kollegi, grazzi għal dan iskambju ta' femmit. Dinja l-ewwel darba fejn jina kelli din l-opportunità li nirrifletti l-idejat dwar kif il-pakket, dwar li ma għamla għandu jkollu l-pakket ta' investimentu tkabbir. Jek ta' provawni, jina nishtiq inkompli niddiskuti dwar il-prioritajiet ta' kull wieħed waħda minnkom u ta' kull kumitat li jintom podġu fih x'inhuma l-prioritajiet meta aħna nittrattaw il-programm ta' investiment u il-budget attwali kif nistgħu nisfruttaw aħjar u x'inhuma l-istrumenti finanzjali li intom tixtiequ li nużaw l-aktar. Jiena jekk tapprovawni għandi bżonn l-għajnuna tagħkom biex ngħaddi inizjattivi leġislattivi l-iktar dawk marbuta ma' suq uniku. Hemm bosta kwistjonijiet illi l-Istati membri ilhom kontrihom imma jien żgur li wasal iż-żmien biex issa nagħmlu sforzi aktar ambizjużi ħalli noħolqu suq uniku aħjar, iġifieri opportunitajiet għal semmis biex huma joffru servizzi l prodotti tagħhom. Kif qedtilkom ftit tal-minuti ilu nixtieq niffoka l-isforzi kollha tiegħi l-investimenti reali u l-kooperazzjoni reali. Jiena madnix politiku imma kont politiku, issa bħalissa uffiċjal ta' ċivil. Imma fil-ħajja politika nifhem li jkun hemm konflitti minħabba differenzi fil-valuri, fil-femiet, imma dak li tal-limt mill-modi huwa li l-persuni ma jieħdux gos meta il-politiċi jitqatlu, jitġildu. Ek, ekk tal-limtin pala Ministru tal-Finanzi u Prim Ministru, għalix ma tiffokax fuq il-kwistjonijiet illi tista' taqbel dwarum. Sinjura, inti jett illi il-fiduċja għadhom marku prawix n-nies tembarra u naqbel miegħek, Iva. X'inejdu jekk nibdew noħolqu ambjent, atmosfera li fija aħna insibu aktar kwistjonijiet li nistaw naqblu dwarhom u mhux noqogħdu niffukaw fuq dak li ma naqblux dwaru, fuq dak li jifridna. U nużaw din l-opportunità dan l-ispirtu biex natu spinta li tkabbiru l-investimenti jina zguri li flimkien nistgħu nagħmlu dan. Nixtieq nirot ħardar boħra lill-onorevoli membri għal dan l-iskambju ta' femet pożittiv. Nixtieq ilkom il- Kumplament tal-ġemat tajba, nishtiq nirringrazzja l-interpreti jiena nitkellem ritmu pjuttost maġġel. Grazzi, grazzi tal-li tajtuni daqatit. Nirringrazzja l-president, l-presidenti u l-segretarjat għal din l-opportunità. Grazzi, grazzi kummissarju nominat. il-kollega Gualtieri nitolbu imexxi l-aħħar kummenti tiegħu, jidin l-aħħar kummenti tiegħu, nixtieq nirringrazzja lil Viċi President Katajnen għal dan ismih ta' sew interessanti. Nixtieq nirringrazzja lil membri kollha l-membri tal-Kumitat Ekon u membri tal-Kumitat oħra għal kontribut tagħhom f'dan id-dibattitu. Issa, lil membri ta' Ekon nitlobkom. Iġru, iġru għattini smieħ ta' surħil li għanna l-lum smieħ addizjonali u sana dil-kelma l-Sinjura Marita Wolfskog. Grazzi mistoqsijiet ta'kom kollha nirrigrazzja l sur Katajnen. Kenna sija b'sin u xek imma dawn ismiħ ek għandhom ikunu u bekk biss nistgħu niksbu l-aqwa riżultat. Grazzi, grazzi għasmiħ ta'kom ismiħ U dan mhuwiex l-aħħar smih. Grazzi il-kollegi li kontu qed presiedu miegħi. Eżis membri, membri tal-Parlament Ewropew. Punta tarif importanti immens. Issa tejonofs. nofs. Smieħ fissa tejonofs. nofs. Is-Sur Franz Timmermans viċi president nominat l-ewwel viċi president. Il-konferenza tal-presidenti hija miftuħa għalina l-koll, għal-membri kollha. għanna nkunu prezenti Komordinaturi ta' jitre, għal-kollegi tiegħi mill tre, fis-sew nofs. Laqa ta' jitre ekon empl fis-sitta u itre u envi fis-seba. Laqa oħra għalina ta' jitre nirotħajli l-opinjoni pubblika kollha li qed segwina u li qiegħda flimkien magħna. Grazzi tassew.